Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Bodwa tajba ġis kollegi, natukom Alla Għallaqa tal-Komitat tal-Ambjent, il-Komitat MV. Għanna serjeta voti dal-ħodu. Nittama l-koll għandkom il-karta tal-vot ma'kom, passoltu għalix ser ikolkom zonna. U qabel nibdew, Linda McEvin Staqet tgħid xi ħaġa joġbok. jogħġbok. Grazzi, grazzi President. Dalodu wasanna hawnhekk u skoprejna lobbying minant il-Food Transparency Alliance. Issa l-koll nafu għam il-gruppi tal-lobbying għawnek. Kolla aħna familjari, ma nasibx li ħaġa ċettabli li niġu hawnhekk insibu dawn il-fuljatti f'din il-kamra, għalhekk nixtieq nitlob lis-segretarjat biex fil-ġejjin ma jippermettix li l-lobbyist jiġu hawnhekk ipoġġu l-affarijiet fuq l-iskrivanija tal-MEPs fil-kamra tal-kumitat huma jridu jibgħatu l-affarijiet tagħhom fl-uffiċċji tagħna. Grazzina naqbel Darba li ġeja nuqodu attenti, ma nasibx il-segretarjat, induna bijom daw, forsi daw ġew fil-kamra qabel ma waslu l-oħrajn. Ija xtaqt nireferi l-istess puntina ili għaw dan il-komitat u kelli kontatti ma gruppi u jina naf illi dan huwa mhux l-aħjar mod kif nitrattaw l-affarijiet. Dan huwa mod oskur kif qed nagħmlu l-affarijiet nafu illi palissa kulħadd qed jara r-regoli ġodda ta' trasparenza l-kodiċi tal-kondott tal-ġdida tal-Parlament u irdu naraw kif aħna nindirizzaw il-kuntatti mal-bqija tad-dinja u kol kuntatti mal-gruppi tal lobbies Jina dejjem eh, kont noqgħod ftit attenta kun qed li neħtiġuhom imma issa naf illi kull min iġi pruħu hekk Jina issa ser nizgura illi ser namel għal muttijaj fil buru biex ikun hemm regoli stretti dwar aċċess fil-Parlament Ewropew u għalhekk kull min jaħseb li din kienet ideja tajba ser jiddispieċi. Tajab ħafna jina ikolli ngħid li qudiem li ma kelli marċivejt xejn u nħazħal burro aħna marċivejna xejn laqqas. Naħseb illi dan ġara forsi iktar kmini minn qabel ma kien daħal xi ħadd f'din is-sala. Issa nixtieq illi ngħaddi għal-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa limitazzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tamir elettriku elettroniku. Għanna s-sur ħasseġ Grazie President, nixtieq nitlob skuża fissem il-Sinjura Evans li rapporter imma ma setax tkun prezenti hawnhekk. Il-punt tal-korriġendum huwa li nallinejaw il-leġislazzjoni u dispożizzjoni relevanti ta' direttiva Roħs ma' regolament il-ġdid dwar l-atti ta' implementazzjoni. Il-Parlament Ewropew adotta l-ewwel pożizzjoni ta' qari tiegħu qabel ma' regolament daħal fis-seħħ f'Marzu, fl-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena. Iżda il-pubblikazzjoni ta' direttiva ma setex tkun possibbli, ma setex titwettaq sa dak iż-żmien. U din hija l-opinjoni ta' servizzi legali illi huma involuti tal-Parlamentu tal-Kunsill illi kull qatt illi jiġi publikat wara id-data tal-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena ma jistax iddaħħal proċedura taħt il-komitoloġija antika u għalek huwa meħtieġ illi nadottaw dan il-korriġendum għad-direttiva r-roħs. Grazzi. Grazzi ħafna naħseb illi nistgħu nivvotaw permezz ta' votazzjoni waħda nivvotaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, minnu favur huwa kontra kieġobkom votaw. Votazzjoni maluqa. Għanna 56 vot favur labda vot kontra u labda stanzjoni proset l-rapporter issa nixtieq illi naddi għal punt numru 9 li huwa wkoll korrigendum dwar il-prodotti medicinali klasifikati għal darbohra għanna votazzjoni votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. UT. Abstimmung ist beendet. magħluqa. Għal darba ħna 54 vot favur l-ebda vot kontra l stanzjoni. Allura dan rapport u adottat. Issa nixtieq li ngħaddu għal votazzjoni daqxin ikbar minn dawn li għadna kemm għamilna, emenda tad-direttiva rigward tal-possibilità li Stati membri li jimponu restrizzjoni jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-organizmi modifikati ġenetikament fit-territorju tagħhom. U minnaħa ta' Kristina Cortina sanna l-ewwel kontribut li kieġbu. Yes. Signor Presidente, io quería advertir. Grazie tassew, President. Jiena xtaqt ngħid illi dawn id-dokumenti ġew infassa minn persuna oħra li ma tinsabx hawnhekk. Jiena grata ħafna tal-ħidma tagħha iżda jiena xtaqt ngħid illi ma kienx hemm ħin biex il-grupp jagħmel xogħlu kif għandu jkun. Jiena staqsejt kemm il-darba biex dan il-vot jiġi post post u biex aħna ikonna aktar ħin għal dan id-dibattitu. Issa li xamiltek, jina naħseb dan id-dokument irrit jittejje biex ma jkonniex problemi fil-Kunsill. Ser ikonna ħafna problemi fil-Kunsill. Hemm ħafna repetizzjonijiet dak li xaqsam l-idejat li huma espressi hemm ħafna affarijiet li missom ġew imtejba. Il-grupp tiegħi l-inqas ma tantx iħossu komdu dwar il-fatt illi aħna għandna din l-aġla kollha u ma stajniex nirriflettu aktar dwar dokument hekk importanti. Grazzi. Rapporter. ħafna President, President. Signori, sen nejdu kif nafsbuha fuq dan il-dokument na proposta tal-Kommissjoni u dimna eh, dejja hija li tagħti iktar libertà lill istati membri sabiex inaqsu jilimitaw il-fat li jitwaqfu fuq territorju tagħhom dawn l-organizmi li huma eh, modifikati ġenetikament. L-għonet nixtieq nirringrazzja it-tim tal-amministrazzjoni kollu, il-kollegi, il-shadows, aħna l-tqajna ħafna drabi biex naħdmu fuq dan il-dokument. Jiena Is-surin Sur Njura Gutierrez nishtiq nir-ingrazzja b'mod speċjali, għaxi inaqdet ma'na meta xol kien diġan beda, imma ħadmet tajjeb u forsi jekk innatu ftit iktar ħin li pipi ġifiri dan il-vot n-resquħ u n-posponuħ bġima fit-19 ġifiri konna qed ngħidu li kieku ħallejna kollox għal Mejju kien sen kieku għamilna hekk kiku posponejni konna sen kħallu kollox għal Mejju għalhekk zammejni hillum, naf li mis-sitwazzjoni ideali imma il l-abbozz li għanna u dimna u għawijħed bilanċjat ġifiri meta wieħed iqabbel tħassib differenti l-inkwiet li kienna eh, divergenti li ma kienx faċli naqduhom. Imma eh, hija l-Kummissjoni li bdiet dan id-dokument eh, xtaqna natu iktar libertà l-istati membru imma barra dan kena u koll tħassib biex ikonna evalwazzjoni u anki xaġa li taqadna fuq livell komunitarju. It-tieni punt li xtaqt mm, naqsam magħkom huwa li natu iktar sigurta legali ġifiri meta aħna biddilna l-bazi legali, din kienet l-ideja biex kulħat ikun jaf eżattament ikun hemm ċertezza legali. U anki tillet punt ovvjament li ma, ma nirfsux suq intern, u konklużjoni tal-Konsil ta' Diċembru tal-2008 għalina huma importanti u ridna li dawn isiru realtà. Din hija l-pożizzjoni li għandkom qudiemkom għal darboħra jiena nixtieq nirringrazzja dawk li verament ħadmu għal sija attwal biex naslu għal soluzzjoni ta' ta' kompromess li fil-fatt naraw li wasalna lija. Grazzi ħafna. Eh, Do il-votazzjoni. Drei identische għanna tlet emendi li huma identiċi. Waħda minnhom irtirata mela issa naslu votazzjoni fuq emendi għax 11-12 dak ma favur, dak ma kontra, astenzjonijiet. Ma tewx, issa ngħaddu għall emenda ta' kompromess numru wieħed. Min huwa favur, min huwa kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal emenda konsolidata numru 2, minna favur, minna kontra, Astenzjoniet. għattiet. Emenda ta' kompromess numru 3, minna favur, kontra, stanzjanijiet, għattiet. Emenda ta' kompromess numru 4. Dok favur, dok kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5 ta' kompromess dok favur, dok kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 6 dok favur, dok kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda kom solidata numru 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Emenda konsultata numru 8, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tajjeb, jekk tixtiequ nixtiequ nistgħu nagħmlu wkoll permezz votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Fuq numru 8. għanna votazzjoni għanna vot zejet minn ħadd l-PP. U issa għanna wieħed zejet minn tal l-Soċjalisti Demokratiċi. Tajjeb bekk temmejna l-votazzjoni għanna 31 vot favur 27 kontra mela għaddiet Għanna problema? Jina mandiċ il-karta tal-vot, għallura kjoġbok tista toddu l-vot tijaj. Konna nandas, kon tundas, skużani. Votazzjoni elettronika jista ikun validu biz dak li jitla fuq il-computer. Forsi s l-assistenza, forsi jitik karta temporanja. Tajab, mela għaddu s emenda numru 9, ma favur? Uno kontra astenzjonijiet għattiet. Emenda konsolidat numru 10, do favur, do kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 11, do favur, do kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 12, do favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mendu ta' kompromess numru 13, dok favur, dok kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 14, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda konsolidata 15, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Għamendu kompromess numru 16, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda konsolidata numru 17, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Teħna l-sansan għaddu l artikli fuq baż individwali L-emenda 55 daw favur kontra astanzjoniet għaddit. Emenda 56 Mejja, mela, l-għan kontrolla, nerġaw naraw għal-55. ftuħa. DPP, ipp qed ħafna impenn imma għandhom tliet sejda. Tajja issa rajt. Mela bekk temmina l-votazzjoni u din dan il-vot dan l-artiklu għadda sa menda 56 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. sanaddu għas 62 minu favur. Minu kontra. astenzjoniet maddeċ. Issa nistaw naddu għal paġna 6. fuq għagri disa memx vot mela naslu issa l-emenda 84. Paċra 6 sfennet emenda 84 na favur na kontra astenzjonijiet ma tiġ. Issa naddu għal paġna 84 nixxilna nevitaw ħafna votazzjonijiet permezz daw l-emendi ta' kompromess. Paġna 14. għanna emendi kważi identiċi 86, 87 u għagri 12 dawk li ma favur taw Klemendi. Mwa kontra. Nasa paħjar naraw permess ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa blazat. U din daw maddew ix mħabba li kien hemm 29 favur 31 kontra. Issa, paġna li jmess jemenda 88 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ddewx, ma ddewx. Emenda 89, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma Paġna 17 għanna elementi 99 u għagri 13 kważi identiċi. Skużani, nixtieq ngħidlek li mhux il-gruppi kollha għandhom l-emendi bl-istess uh, numri, Ġifiri naħseb li aħjar tirreb ma referi għal numru tal-paġna, iżda tirreferi għal numru tal-emenda. Fuq tiegħi, paġna 17, fuq tiegħek ma nafx. Insomma, emenda 99 u għagri 13. ma favur. Kontra astanzjonijiet ma teċ. Issa, aħna nistgħu ngħaddu għall-emenda 100. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mija wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mija u tnejn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mija u tlita favur. Kontra astenzjonijiet. Aħjar nikontra naraw din permezz ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Għanna vot inqas minħabba li sinjura ma m'għandix il-karta maħħa tal-votazzjoni iżda ma nistgħu nagħmlu xejn fuq hekk. Ma nista' nistgħu ngħaddu għal agri 14. Mura favur. kontra astenzjonijiet ma' deċ. ma jena naraw permess ta' votazzjoni elettronika fuq Agri 14. Invot sejja tal-IPP. Ġiet naħu karta minna tal-IPP, ek tajjeb. Għaddit. Mela, 108 u 109 dawn huma żewġ emendi li huma l-istess, minn favur. Mija kontra astenzjonijiet. Irridu ċekjaw għaddi permezz votazzjoni elettronika. Għanna vot zjed għal darba ħra għata l pp Tajjeb minna mela votazzjoni maluqa. Maddiċ. Plezzant. Mela, 110 minna tal-Renata Zomer minna favur. Kontra. Astenzjonijiet tal-maddiċ. 111. <coughs> minu mela, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Agri Batax minu mela, favur na mela, kontra astenzjonijiet ma' Issa wasalna l-agris seba le. Issa naddu għall-emenda 112. Dok favur, dok kontra, astenzjonijiet ma tiċ. 113 dok favur, dok kontra, astenzjonijiet ma tiċ. 114 dok favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Agri 18, dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 9, dok favur dok kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal-premessi, emenda numru 13, dok favur. Jaw kontra l-astanzjonijiet aħjar ċikja panna t-stabil t-sena elektronika, emenda 13, kieġobkom. Votazzjoni s-samaluqa, ma' mal mela se nsemnaddu għall-emenda 22 premessa 2a il ġdida Minu huwa favur? Kontra astenzjonijiet aħjar nerġgħu naraw premessa votazzjoni elettronika, votazzjoni issa miftuħa. Produzzjoni maluqa. Ma tiġ. Emenda 23, minu favur. Kontra. Astenzjoniet ma tiġ. Issa naddu għal premessa dissa dawk li ma favur tas Sur Paleckis kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu għall 54 issa ma favur ma kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela bekk temmejna l-lista tal-voti, naħseb li din jaxħaġa sabiħa ħafna. Perfett. Mela bekk nistgħu nieħdu l-aħħar vot issa votazzjoni elettronika fuq il-proposta kollha kemm hi kif emendata kif konfutaw. Għanna l-darba ħra vot zejt naħta li pipi. Votazzjoni issa magħluqa. 34 vot favur, 9 voti kontra 17 l-astenzjoni. Issa naslu għattini vot dwar l-abbozz leġislattiv, rezoluzzjoni ta' abbozz leġislattiv. Kieġobkom. Votazzjoni mal 34 favur, 10 voti kontra, 16 astenzjoni, proset l-rapporter tal-ħidma taħħa u nafu li għatfadlinna mill-li jider. Bżon mill-li nkoplu diskutu qabel ma naslu għal-votazzjoni fil-plenar, pero żgur li derbitċar li dan huwa suċċett li interessali ħafna kollegi.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

li rapporter ma nafx jekk kemm xi jekk xi hemm xi bidli toħrajn jiena nħabbarhomkom aħna mexxin. Issa nibdew bl-emenda numru 11 minnaħa ta' klasu oħrajn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kontenti? ħart xta jikoraġini u jgħidli li għadda ma ekku fil-verita ma kellu xalfejn. Issa naddu għal emenda ta' kompromess numru wieħed mavur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall-emenda numru 7 votazzjoni maqsmu żewġ partijiet l-ewwel parti ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti ma' favur kontra astenzjonijiet aħjar nivutu permess votazzjoni elettronika kieġobkom. EPP eine Stimme. Għadar buħanna vot zejet minnaħta li e PP. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda numru dissa. Ma favur. Ma kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 12, dawk favur. Dawk kontra. Ma tanċi ċara di ma naraw permess ta' votazzjoni elettronika kieġibkom. Abstimmung beendet. Votazzjoni magħluqa Attejtu. Emenda taċ, ma favur. No kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 15 ma favur. No kontra. Astenzjonijiet għaddit. daħ 16 ma favur. No kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 16 Batax vot ma' sunżoġ partijiet, l parti ma' favur, l eh, kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti ma' favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13 ma' favur, kontra astenzjonijiet ma' ddiċ. Naddu issa għall-element ta' kompromess numru 2 ma' favur, kontra astenzjonijiet Għaddejt. Issa għaddu għal-emendu konsultata numru 3, dok favur, dok kontra. Iva dan kien vot maqsum żewġ partijiet. Kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti dak favur, dak kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti aħjar nerġaw naraw permezz ta' votazzjoni elettronika, kieġobkom. Għana votazzjoni zejda l-PP, votazzjoni ta' maluqa għaddit. Naddu għan numru 30 issa, għuna ħata kasta franka ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma nafx kif il-futaw l-SND, mħabba li ma jrajt lebda vot. Jekk votaw favur mela għaddiet, issa ngħaddu għal 28. Ma favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 29 ma favur kontra astanzjonijiet ma ddiċ. Emenda konsolidata numru 4 dak favur. Dak kontra astenzjonijiet għaddit. minna naddu sal-emenda 56 minna ħatarena u għanna Antonescu dawk favur. Iva, l-grupp tagħna jaħseb illi l-emenda 51 ukoll għandha tkun adottata minħabba illi l-kompromess numru 3 ma jkoprix dik l-emenda u lanqas l-emenda 45. Allura naħsbu li hawnhekk ta' daqsxejn ta' żball fil-lista ta' votazzjoni dwar l-emendi 51 u 45. Aħna naħsbu li minħabba t-tieni parti tal-emenda konsolidata numru 3 kienet adottata dan il- um, l-emenda bajn taqa. Issa naddu għall-emenda 56 minna ta' Sinjur Antonescu minna favur, minna kontra astenzjonijiet għaddiet. 39 dak favur kontra astanzjaniet ma bdiċ. Numru 40, emenda numru 40, dak favur. Kontra astanzjonijiet aħjar naraw permezz ta' votazzjoni elektronika, l-emenda numru 40. Votazzjoni maluqa għattiet. Wieħed werbajn dak favur dak kontra għas-sanzjonijiet għaddiet. 43 dak favur dak kontra astenzjonijiet ma tiċ 44 dak favur dak kontra astenzjonijiet Sebaw 37 dawk favur kontra astanzjonijiet għattiet. 38 dawk favur, dawk kontra astanzjonijiet għattiet. Kompromess numru 5 dawk favur, dawk kontra astanzjonijiet għattiet. Emenda 47 dawk favur, kontra astenzjoniet għaddiet? 54 dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. Dik kienet votazzjoni maqsmu b'żewġ partijiet, ġifieri aħna votajna issa fuq l-ewwel parti Emenda 55, votazzjoni maqsuma. Żewġ partijiet, l-ewwel parti, daw favur. Daw kontra stanzjonijiet ma tiġ. Tieni parti daw favur. Taqat tieni parti issa. Issa naddu l-emenda konsolidata numru 6 illi Kazen baħt neħi l-appoġġ, pero xertu waħda għal-votaw fuq din l-emenda dawk minna favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet, aħjar naraw permessa votazzjoni elettronika, kieġobkom. Għanna votazzjoni zejda li pipi. issa votazzjoni malu għadin ma tiċ l-emenda kompromess numru 6. Issa naddu l-emenda 58 ma favur kontra astenzjonijiet ma tiċ 57 u favur kontra astenzjonijiet aħjar nerġaw. Rabbi, mista votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 59 dawk favur. Kontra Astenzjoniet ma ddieċ. Issa nistgħu ngħaddu għat 63 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu għall-64-65 jum identiċi ma favur kontra astenzjonijiet għattit. Naddu s-san numru 66, ma' favur. Minu kontra, astanzjoniet għaddit. Mandat ta' kompromess numru 7, ma' favur. Grazzi minu kontra stanzjonijiet Nimlu 7, ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu s-salamanda salam 73, ma favur, minu kontra astenzjonijiet maddiċ. 74 minu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. 75 minu favur, kontra l-astenzjoni astenzjonijiet għaddiet. 76 minn favur kontra l-astenzjoni astenzjonijiet għaddiet. 77, 78 u 79 dawnu huma identiċi minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddew. Issa ngħaddu għat 82 favur le għanzi din taqa minħabba li minn 77 78 għaddew sa naddu għal 84 favur kontra astenzjonijiet għattiet. 86 fot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għattiet Naddu issa 88 favur. Skużawni għanti, anzi 87 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 88 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' Naddu issa l Kompromess konsolidat numru 8 minn favur. Għanna zaċ partijiet ta' u koll. għal parti minn favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Tini parti minn favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 93 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jien naħseb li għaddit maħjar nivutaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġabkom. Votazzjoni magħluqa għaddit. Naddu issa li minn darba u disajn, favur. Kontra astenzjoniet, ma tiġ. Emenda 106 minn favur, kontra astenzjonijiet għattiet, 107 favur, kontra astenzjonijiet għattiet. 108 minn favur, kontra astenzjonijiet għattiet. 95 minn favur, kontra astenzjoni astenzjonijiet diet. 98 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 100 minn favur kontra astenzjoni astenzjonijiet diet. 99 minn favur kontra astenzjoniet għaddit li mis ta' għassa għaddu għal 109 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 97 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 101 minu favur għanna kontribunata ta' signora Hassi Iva nishtiq namel emenda orali dwar din u jmiss. Nishtiq naqra l-kom il-verżjoni mendata li tejtek. hekk. European water bodies which drain agricultural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 Għal-102 l emendorali għal-inneħu l-kelma ki illi jem uddim il-kelma objectives. Għalek għal-102 nħallu objectives bis flok ki objectives l-anijiet u l-anin. Tajab, ma mela lassa naxt insaqsikom minu kontra din l-emenda. Għaxħeġazzjoni. Mela ħan nistgħu nivutaw biss fuq il-verżjoni oriġinali. Mela fuq mija wieħed ħan nivutaw fuq il-verżjoni oriġinali ma favur minu kontra astenzjonijiet ma diġ. Mija u tnejn minu favur l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet għaddit. Tini parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 103 minn favur kontra Astanzjonijiet għaddit. 104 vot maqsum żewġ partijiet l għol parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minn favur kontra għas Assenzjonijiet għaddit. 105 minn favur. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naddu issa għal votazzjoni ħarija, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. ma l-ebda vot kontra u laqqas ebda astenzjoni 59 vot favur proset lir rapporter aħna nafu illi dan huwa wieħed mis-suġġetti li aħna nirrappreżentaw flimkien mal-Kumitat tal-Agrikoltura. Nirringrazzjak. Naħseb aħjar minn hekk ma stajnix immorru kulħadd kien favur, issa nixtieq li ngħaddi punt fuq l-aġenda tagħna numru 12 li fuq il-ġestjoni ta' fuel użat u skart radioattiv. Rapporter huwa Pavel Pok. U nixtieq li nibdew il-votazzjoni. Għanna tlet voti identiċi, ma favur. kontra astanzjoniet. għaddiet 44 favur kontra astanzjoniet. ma tiċ 47 favur kontra astanzjoniet. ma tiċ 45 favur kontra astanzjoniet. ma tiċ 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 50 mirwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 49 mirwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 52 identiċi favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 53 minn huwa favur minn kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 54 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 55 minn favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet maddiċ. 56 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 57 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 58 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 59 minu favur kontra kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 60 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ma diċ, skużawni, emenda numru 1 numru wieħed li emenda lingwistika se naddu l-emenda 61 minn favur kontra astenzjonijiet ma diċ. 62 minn favur kontra astensjonijiet maddiċ 64 minn favur kontra astensjonijiet u sittin. Ma rajt lebda vot minna ħadar partit tal-ħodar, meħjar nċekjaw Eba u sittin, votazzjoni elettronika relazzjoni s magħluqa. Għaddit. 67 u favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Tminja u 60 u għanna emenda orali Min huwa favur 68 bl-emenda orali minnu kontra. Astenzjonijiet aħjar narawa di permessa votazzjoni elettronika. għanna vot minnħata li pipi zejjed. ċerta waħda tanna vozziet minna tal pipi tajjeb, ek tajjeb, votazzjoni issa samaluqa Maddiċ, issa naddu sab għal-votazzjoni tal-lemenda minna l-lemenda orali minn favur. Kontra astenzjonijiet tajjeb nar mela nifutaw per votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. votaw relazzjoni mal-luqa Ma bidel xejn, ma ditx. Sanaddu għal 69 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għattiet Emenda numru 70 minu favur kontra stanzjoniet mad. Wieħed sebgħin minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnejn sebgħin minn favur kontra astanzjonijiet ma tgħidx. Tlieta minn favur kontra astenzjonijiet aħjar naraw permezz ta' votazzjoni elettronika. kieġob. Votazzjoni magħluqa għaddit il-kollegi tal-liberali mhux qed jollu idejhom bizzejiet Naddu issa għal l-74. Min favur kontra astenzjonijiet għaddit. 75 minn favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 76 minn favur kontra astanzjonijiet maddiċ. 77 minn favur kontra astanzjonijiet għaddit. Emenda numru 2 minn favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Emenda 78 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 79 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Numru 80 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 81 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ 82 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 83 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ 84 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 85 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 86 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 87 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 88 minu favur kontra Astenzjonijiet għaddit 89 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 92 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 94 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 95 minn favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. 96 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 97 minu favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. Numru 90 minu favur kontra astenzjonijiet ma Wieħed u minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Disaw disajn minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 100, l-emenda 100, minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 101 minu aħjar nċekjaw jek t-ixtiju votazzjoni elettronika numru 100 tiġibkom. Rotazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal 101 minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. L-emenda numru 3 minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 103 favur kontra astenzjoniet, taħtieġ 105. Min favur kontra astenzjonijiet ma taħtieġ. 105 favur kontra Għadin taqaw 105 minħabba li 103 Mela, mħabba li 103 ma għaddiċ naddu s-salvatazzjoni fuq 105 minna ħadda s-sinja Pitikajnen minnu favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Ma taqblux mela raw permezz ta' votazzjoni elettronika kjoġobkom. Votazzjoni maluqa mantiċ. Mija werba minn favur. Kontra astanzjonijiet għattiet. Mija u t-nejn ta' assa sanaddu għal-emenda numru 4 minn favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 106 minn favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 107 minn favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 108 minn favur kontra astanzjonijiet għaddit. 109 minu favur kontra astanzjonijiet għaddit. 110 minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ 111 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet tnax minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 113 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 114 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 114 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit mi 116-117 nu favur kontra astenzjoniet ma tiċ 118 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ 119 minu favur kontra astenzjoniet ma tiċ minu favur 5 minu 5 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa l-premessi, l-ewwel wahda, l-emenda numru 7 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. Numru 8 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. Numru 9 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. Numru 10 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ numru 11 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. Numru 12 minn favur kontra astenzjoniet maddit. Numru 13 minn favur kontra astenzjoniet maddit. 15 favur kontra astenzjoniet maddit. 14 favur kontra kontra astenzjonijiet għaddit. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 19 favur kontra astenzjonijiet aħjar Nifutaw fuq għadi permessa votazzjoni elettronika, kieġab kum nifutaw. Votazzjoni samaluqa maddiċ. 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 20 minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Numru 18 minn favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. 22 minn favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. 23 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 minn favur kontra Ma Maddiċ 26 minu favur kontra Ma Maddiċ 27 minu favur kontra Ma Maddiċ 25 minu favur kontra Ma Għaddit 28 minu favur kontra Ma 28 astenzjonijiet għaddit, 29 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. Numru 30 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. 31 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. 32 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. 33 minn favur kontra ta' għaddiet. Il-bord 30 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 35 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 37 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 36 minu favur kontra Astenzjoni tit. 38 minu favur. Jek tixtiqu nixtiqu nistaw ħan għamlu għab permezz votazzjoni elettronika 36 kieġobkom. Votazzjoni samaluqa. Għaddit. Emenda 38 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma 39 minu favur kontra astenzjoniet ma tiġ numru 40 minu favur kontra astenzjoniet għaddiet s-sena d-dolamenta numru 6 minu favur kontra astenzjoniet ma tiġ Issa nad jekk tixtiequ nerġgħu nivvotaw permezz ta' votazzjoni elettronika fuq l-emenda numru 6 kieġobkom. Votazzjoni issa magħluqa. ċara di kienet. Ma insomma, s-sanaddu għal ħar vot, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 29 favur, 12 kontra, 17 l-astanzjani. Proset lil-rapporter Pavel Potts. Grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek. Issa nixtieq li ngħaddu għal punt li mistana fuq l-aġenda. Li huwa rapport ta' Sinjura Zomar. Informazzjoni der Verbraucher. Informazzjoni dwar l lill-konsumaturi. Dan il-vot ħajkun pospost u miflok il-lum ħanamluħ il-ġimgħa. Ittieħla però xorta waħda ħajkun l-opportunità sabiex niddiskutu dan is-suġġett li huwa kompless ħafna aħna nistgħu nużaw il-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna dal-għodu. Għatuħad li posti? Thirteen. Yes, colleagues, we move on with the agenda. Iwa kollegi, ser komplodin bl-agenda ta' għana, ngħaddi l-mikrofonu li rapporter l-Onorevoli Sommer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wäre nett, wenn die Kollegen... Grazie kriege Sur President. Jekk jogħġobkom, Kollegen? Eżis kollegi, il-votazzjoni dwar il-rapport tiegħi hija pospost tal-ġimgħa d-dieħla u jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi dan kien fil-fatt l-appuntament oriġinali tal-ġimgħa d-dieħla aħna provajna nantiċipaw ħalli nivvotaw din ġimgħa iżda kien hemm problemi kbar għal segretarjat iżda anke għalina minħabba l-introduzzjoni waslet tard, kien hemm ħafna ħafna mendi li u dwar dan ir-rapport u l-aħħar traduzzjoni waslet ilna il-bieraħ sa fejna fien. Issa, dawk l-affarijiet li għadhom mhumiex iċċerati huma il ċertu emendi jekk mhumiex permessi jew le hemm regolamenti pjuttost ċari għat-tieni qari per eżempju, mhuwiex permess suppost li membri li mhumiex eh, membri ta' dak il komitat ikunu jistgħu jirresqu emendi, aħna kellna każijiet pal dawn, emendi pal dawn u aħna nafu li kien hemm ċertu affarijiet li ma kinux mill-qwa fl-ewwel qari. Issa rridu aħna nerġgħu nirverifikaw il-validità ta' ċertu emendi. Jina fl-aħħar diskussjoni kont diġà tkellimt fuq il-problemi illi għadhom daqsxejn pendenti u dakinnar kont ippreżentej dawn il-problemi llum ħanerġa' nirrepeti minħabba li llum hawn ħafna iktar kollegi preżenti mill-aħħar darba. L-ewwel problema hija dwar tikketta fuq eh, nata qoddim tal-prodott mbagħad It-tieni problema għandax taqsam mal-prodotti tal-ikel. Aħna naħsbu li l-situazzjoni hija din li aħna fl-ewwel qari konna deċidejna illi it tikketa tkun fuq naħa ta' qudiem u ħajkonna wkoll il- dak illi kollu l-prodott fih li dan irrid jidher fuq in-naħa ta' quddiem bħal proteini, enerġija, eċetera, eċetera. Aħna rajna li din ma kienitx milquha minħa tal-Konsil tal-Ministri minħabba li huma qalu li fuq in-naħa ta' quddiem intu tistax tiddefinixxi din it-tip ta' tikketti u definizzjoni. jina għandi raġuni suġġerejt ukoll definizzjoni minna ħatijaj u proponejt ukoll li aħna kellna wkoll nimmarkaw l-ammont ta' kaloriji iżda kien min jishtiq jixtieq ukoll li aħna nagħmlu lista kompleta tal-ingredjenti u nixtieq li naslu għal kompromess. Problema oħra hija li aħna bħalissa nafu li hemm lobby qawwi ħafna fuq eh, dan it-tip ta' tikketjar. U dan huwa lobbying li jiena illi ma naraħ daqshekk aggressiv. U għal raġuni jiena naħseb illi dawk il-kollegi li qed ikollhom daqsxejn ta' pressjoni mill jess jiena naħseb illi ma nistgħux nippermettu li jiġri dan jien m'għandi xejn kontra il-fatt li aħna fil-fatt nuru nindikaw um, il-portion il fuq qoddim iżda din għandha tkun xi ħaġa volontarja għandix tkun xi ħaġa obbligatorja. Din il-problema fil-fatt hija dejjem l-istess waħda ġifieri illi kemm tkun kbira l-portion qatt ma hija daqshekk jista' jkun illi għal ċertu prodotti dawn xorta waħda tkun portion sajra minkejja li kollom ħafna iktar kollu jew inkella ħafna iktar kontenut ta' nħuġġin. Għaddi raġuni aħna nafu illi rridu naraw illi dawn id-dettalji kon rridu jkunu mnislanka fuq inħata wara forsi tal-pakkett. It-tieni problema kbira li hija pendenti hija l-identifikazzjoni ta' raġun minn fejn ikun ġej il-prodott. Aħna qed naraw l-elementi dwar dan huma daqsxejn kaotiċi qed nipprova nara x'inhija l-ordni f'dan kollu aħna rridu niftakru wkoll li hemm bosta regolamenti settorjali illi jirregolaw il-ħut, frottu l-xejjex anka fil-qasam tal-ħalib, naħseb illi dak ikonna soluzzjoni settorjali tkun ħafna aħjar. U naħseb li anka mill perspettiva sistematika din tista' tkun ħafna ħjar għal din raġuni jien m'għandi l-ebda problema li fil-fatt il konsil tal-Ministri eh, jipproponu illi aħna nobbligaw illi l-laħam, pereżempju l-laħam ta' tjur jew laħam ta' tip ieħor aħna l-identifikaw eżattament minn fejn ikun ġej. Iva, naturalment, jiena sabiex ma jkunx hemm nuqqas taftajim, jiena kont diġà biċċar li għandu jkun possibbli illi ftak li għandu x'jaqsam dawn il-prodotti b'mod volontarju wieħed ikun jista' jekk irrid jagħmel tikketta dwar l-oriġni tal-prodott. Iżda ma rridux aħna naslu għal fatt li l-konsumatur ikun iktar imħawat. jkollu idea li idea zbaljata dwar l-oriġni ta' dan il-prodott. Fl-ewwel qari aħna deċidejna wkoll li l-ingredjenti prinċipali ta' prodotti proċessati kellhom ikunu markati anka fuq qoddim, nata qoddim tal-prodott iżda kunsil ta' ministri maċċettaw iġdi minħabba u qalu li mhix possibbli minħabba li f'dak l-indu x'jaqsam eh, l-ingredienti dawn jistgħu jvarjaw fil-prodotti proċessati minn prodott tal-ieħor u naħseb li dan huwa argument li nistgħu nifhmuh iżda aħna rridu naraw x'sens jagħmel għall konsumaturi meta jkollna prodott proċessat illi jkollna fil-fatt il-lista tal-pajjiżi li minnhom jista' jkun li ġej dan l-ingredient. U għandna ngħixu f'dinja globalizzata u l-kriterji għal dan ix-xiri ta' dan l-ingredient huwa jekk dan l-ingredient ikunx disponibbli jew le, il-prezz ta' dan l-ingredient, eċċetera. Ġifieri dan jista' jwassal għal varjetà qawwija u dinja problema illi identifikaw il-Konsil tal-Ministri. Issa sabiex aħna naslu għal kompromess dwar dan il-punt jina naf li ħatkun eh, diffiċli ħafna. Jina naħseb ukoll li il-kwestjoni tal dwar il fat li dawn l-affarijiet li jistgħu jaqraw tajjeb. Dan huwa punt importanti apparti minnek nafu li hemm opinjoni differenti wkoll dwar il-mod ta' kiem kemm tkun kbira eh, il-kidba ta' daw ehm, it-tikketti. Kien hemm ukoll bosta proposti minnaħa ta' xi ftit kollegi li xtaqu innaqsuha iktar milli hija proposta bħalissa. Jiena naħseb illi dan għandu jiena nixtieq naċċetta dan id-daqs ta' 1.0 eh, mm. U eh, naħseb li din tista' tkun sorissa. Apparti minn hekk hemm bosta mendi li huma jridu l-istess ħaġa iżda qed jirriferu artikli differenti u naħseb li nista' jkolli naslu għal kompromess fuq dawn l-emendi bħal pereżempju l-eċċezzjoni tal-iktar kumpaniji iżgħar, il-kollega ta' jisin tkellem dwar dan ukoll jiena wkoll proponejta min-naħa tiegħi din dawn huma żewġ emendi fuq żewġ artikli differenti però huma jixtiequ li jilħqu l-istess ħaġa. Problema oħra li jina xtaqt nitkellem dwar u jina xtaqt nispjega għalfejn jina naħseb li din hija problema. Aħna fl-ewwel qarif temna illi l-prodotti tal-ikel aħna rridu nidentifikaw eżattament x'qed jixtri il-konsumatur bħal pereżempju dan it-tip ta' ġobon li huwa ġobon ta' imitazzjoni biex ngħidu hekk illi isir minn xi ħaġa ġej mill-pjanti. Jena, naħseb illi fil-każ ta' dan il-ġobon, pereżempju, dan m'għandniex l ġobon, maħabba l mhux verament ġobon. Jiena naħseb illi minħabba fekk nafu li hemm ċertu regolamenti li regolaw prodotti bħal dawn u il-Konsil ta' Ministri qalu wkoll li hemm perspettivi differenti fil grupp ta' ħidma diskutew dan fit-tul iżda hemm il-periklu wkoll għal u aħna nistgħu nifhmuha illi jkun hemm li kunem produttur, produtturi li jgħid le, din miex mhux prodott ta' imitazzjoni, iżda prodott ġdid, prodott innovattiv. Għal din raġuni il kunsell tal-Ministri ma jixtieqx illi aħna ikonna din il-proposta li fil-fatt niktbu l-kelma mutazzjoni fuq nata qoddim tal-prodott. Issa naħseb li jista' jkun li aħna naslu għal eh, kompromess mingħajr ma nużaw din il-kelma imitazzjoni. Però nista' nimmaġina jien li nkunu nistgħu nilqu ftehim. Jiena nixtieq illi ntemm il-kontributtijiet ta' introduzzjoni għada jiena student l-Shadow Reporters, ħalli nil-taqaw, ħalli diskutu dawn il-punti għaw l għanin ħalli bekk ħalli nipruvaw noħorġu b'formulazzjonijiet ġodda għal kompromessi. Grazzi. Thank you, and now I give the floor to the Shadow Rapporteurs. Grazzi, sanna dil kerma li shadow Rapporteurs. Grazzi. Onorevole Wilmot, grazzi l-Renata l-ħidma tagħha. Aħna inna niddiskutu ħafna dan il-punt, naħseb kulħadd jaf x'għandna xi ngħidu u naħseb illi qasam mal-fej kollha din diskussjoni imma xorta waħda qed nagħmluha issa. Jiena rrid niżgura li fit-tieni qari id-domanda tal-Parlament tintlaqgħu, d domandi tal-Parlament kienu ċari dwar bosta kwistjonijiet, hemm ħafna kwistjonijiet iridu niddiskutu. diskutu Iżda jina naħseb li hemm kustjonijiet ewlenin. Ġifieri l-ewwel net l-informazzjoni fuq dim tal-prodott dwar il-kaloriji, il-xaħam saturat, l-imluħa u l-mel u t-sokkor, imma qed ngħidu li dan irdu jkunu fl-istess post imma ma nafux fejn jiġi l-qudiem tal-pakett jina naħseb rapporter għamlet emenda biex xira illi tati tifsira ta' xirifiri u d-dim, fuq tal pakket huwa importanti li nsibu livelli ta' dawn it-trujenti fl-ikel u jkunu jidru biċ-ċar fuq quddiem tal-prodott u ma jkunniex għalfejn noqogħdu il-konsumaturi kollu joqgħod ifittex l-informazzjoni li jkollu bżonn, għandha bżonn tkun fuq quddiem u ċara jekk iridu niġġieldu l-mar tal-qalb, il-kankru u d-diabete, irridu l-konsumaturi jkunu jafu li huma għandhom l-informazzjoni meħtieġa biex jagħmlu l-aħjar għażla, l-iktar għażla bnina jekk huma jridu jagħmlu hekk. Il-konsumatur irid din informazzjoni, il-Parlament jeħtieġ din informazzjoni. U din hija xi ħaġa jiena mhux lesta li nagħmel kompromess dwar dwar it-tikketjar tal-pajjiż ta' oriġni l-Kunsill ukoll kien ċar illi huwa rid jara t-tikketjar mandatorju l-iktar dwar il-laħam. Il-Kunsill tal-pożizzjoni tal-Kunsill hija illi jkollna tikketjar dwar il-prodotti tal-laħam u ma ser jaraw u kol il-pajis ta' oriġni fuq il-prodotti tal-ħalib fi żmien ħames snin. Jina nemmen li jrid ikun hemm dan fuq il-laħam imma trid tinkludi wkoll il-prodotti tal-laħam li qed jiġu proċessati. Ma rridux nistennew ħames snin, ma nistax nippermettu biex il-konsumaturi jaħsbu illi par pereżempju sandwich tal-tiġieġ isir fir-Renju Unit meta l-laħam ġej mit-Tajlandja din tqarraq bil-konsumatur u ma rridux nippermettuha u jekk il-kumpaniji jisibu diffiċli jgħidu minn fejn ġej l-ħam tagħhom huma jistgħu jgħidu illi mhux speċifikat minn fejn ġej, ma jistgħu jgħidu l-konsumaturi ma jkunux lest li jistruh dan il-prodott na żgur illi hekk ser jemnu. Mhuma għandhom kull dritt illi jkunu jafu minn fejn ġej il-laħam il qed jixtru. U għalhekk dan huwa punt validu l-aħħar kwistjoni hija trasferiment. Transfers transfets huma marbuta ma' bosta marpal pal per eżempju mart tal-qalb, l-Alzheimer's, l-infertilità u il-Kunsil qed jitkellmu kol dwar it-tiketjar volontarju. Jiena ma nafx kif jaħdem dan jekk ikun hemm tiketjar volontarju ta' transfers u wieħed jaqbad żewġ affarijiet minn żewġ manifatturi differenti, waħda jkollha tikketjar ta' transfers u l-oħra ma jkollix, wieħed jassumi li dik li m'għandix tikketjar ta' transfers tkun iktar bnina, aktar tajba għas-saħħa, iżda dak li jkun sar ukun illi min produċa dak il-prodott ma jkunx poġġa il-transfers fuq it-tikketta jekk ser ikun hemm proibizzjoni fuq transfer se jew niddiskutuha. Denmark għamlet hekk, din ix raġel nistgħu niddiskutuha, imma jiena mhux ser naċċetta t jar volontarju ta' transfers għaliex din tista' tqarraq bil-konsumaturi din il-leġislazzjoni jadwa l-informazzjoni tal-ikel il-konsumaturi irridu naraw xieħtiġu il-konsumaturi irridu npoġġu fil-qalba ta' din il-leġislazzjoni ekk irridu namlu, irridu naħsbu dwar il-benefiċċji il-pubbliku jista' jikseb benefiċċji tas-saħħa il-tikket irdu jkunu faċli u wieħed jifimom onesti ma jqarqux u irdu jkunu hemmhekk biex jgħinu biex il-konsumaturi jagħmlu l-aħjar il li huma jixtiequ jagħmlu. U għalhekk hemm xi deċiżjonijiet li dwarhom ma rridux niddiskutu kompromessi u dawn huma uħut mill-kwistjonijiet li għandi xiftit li jien għandi xi ftit ta' tħassib dwarhom. Grazzi. Grazzi sal-bqija tax-shadows għadhom mhumiex hawnhekk, jekk jiġu qabel nispiċċaw diskussjoni ser nadilhom il-mikrofonu ovvjament imma ser nkompli għaddej bil-lista tal-kellima. Nuna fil Rod Berend, grazzi, jina nishtiq nejt ħaġa ġenerali dwar is-sitwazzjoni. 402 fit-tini qari fil-komitat u dawn huma ħafna ħafna mendi. Ma nafx u ser ikun possibbli nagħmlu kompromessi raġonevoli dwar dawn irridu nħarsu lejhom bir-reqqa, nanalizzawhom. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-emendi tiegħi issa. tikketjar tal-pajis ta' oriġni l ewwel qabel kollox. Aħna fassana dan fl-ewwel qari għadda issa hemm ħafna mendi differenti. Jiena konvinta Li l-informazzjoni dwar minn fejn ġej prodott, fejn ġej tarif u jatiju. La possibilità Irrid ċemmi. Jom partikolari. Hut Asja ta' bdu fiġum antibiotiċi fihom. Mhux Und ich muss gestehen, Innis dejjem qed jgħiduna biċċar li huma jridu tikket jar bħal dan. Issa jiena jkolli ngħid. Dolmetxu? Englixu? Gibt's problemi da dolmetxu? Hawn xi problema bl-interpretazzjoni? Das beeindruckt mich erst einmal noch nicht, was der Rat dort sagt. Das werden wir Il-rapporter tkellmet dwar is-sitwazzjoni fil-Kunsill, iżda jiena m'iniex interessata dwar dak li jaħseb il-Kunsill għaliex meta ngħaddu għall-konċilazzjoni jiena żgura li ser ikun hemm iftejjim dwar it-tieni qari. Għalissa aħna qegħdin nitkellmu dwar emendi u dwar dak illi rapporter hija lesta illi taċċetta minnhom. Issa, Immaġinaw ruħko fil-pożizzjoni tal-produttur, hija xi ħaġa importanti aħna rdu nistaqsu lil nfusna. Din hija xi ħaġa li l-produttur jista' jirnexxielu, jiksiba, jista' jamministra tajjeb u naħseb li hemmhekk nistgħu nsibu kompromess tajjeb ħafna hemm prodotti individwali li huma aktar faċli wieħed jittikket jom ħalib, prodotti tal-ħalib, l-aħmijiet kollha u mhux biss il-ċanga u l-vitella. Istambat, mbagħad hemm prodotti oħra illi għandhom ingredient wieħed partikolari u hemmhekk naħseb li wieħed jista' jittikketjhom b'mod faċli. Jien qed nitkellem dwar l-ittikketti mandatorji, obbligatorji. Ma naħsibx li hemm ħafna kumpaniji illi ta' bilħaq għandhom kontratti ma' 20 pajjiż jew iktar u ma jista' jkunu produtturi, pereżempju fil-Ġermanja jista' jkun hemm produtturi illi jipproduċu l-ħelu, per eżempju. Billi jużaw l almenz minn eh, erba jew ħames pajjiżi, mhux 20 per eżempju. Issa dwar il-pakketjar tal-prodotti friski naħseb li wieħed jista' jamministrom b'mod tajjeb. Jiena mħasba dwar il-limiti il mhux aċċettabbli li qed jitkellmu dwarhom il-konsumaturi il-produtturi. L-istess japplika għal kwistjoni tal-valuri tal-kaloriji għal proporzjonijiet. Jina, dejjem rajt illi fat li għana ħallejna l-produtturi jaraw xinu il-porzjon tijaw jaċħaġa li għetni niprofaw niksbu wis, aħna nafu xini tazza, xini xinu xini bitċa hops, per eżempju, jew xini kuċċarina. Imma l-konsumatur irrid ikun jaf kemm hemm xaħam, kemm hemm zokkor. Dinja ħaġa komplikata. jkollom. jkollhom eh, jgħablu l-affarijiet u ma jkunux iridu jkalkulaw l-affarijiet skont kemm għandhom maref fihom. Jina minix lesta illi namel kompromessi dwar id-daqsijiet tal-porzjonijiet. Din mandiġ tkun ħaġa volontarja imma mandatorja. Issa kif niddeċidu xinu porzjon dan huwa suġġett ieħor. L-aħħar net is-suġġetti li bdejna bih. Jiġifieri l-emenda 392 l-emenda tiegħi flimkien ma' dik ta' Sur Kramer. Din hija dak li semmiet is-Sinjura Merkovan fil-bidu. Rappreżentanti tal-industrija illi qegħdin jitfgħu karti fuq l iskrafenijiet tagħna u jaħsbu li aħna ma naqrawx l-emails tagħna. Jiena qabel qed illi jindin il-ħaġa ma toġobnix li hawn rappreżentanti relevanti fil-kamera u jiena fil-buro ser niprofa namli l-om ħajjitom aktar diffiċli huma mhux qed jagħmlu xi favur lilhom infushom laqqas lill-konsumaturi lill klijenti tagħhom. Issa il-kuluri fil-flikel. Fl-ewwel qari aħna għamilna emenda, Sinjura Somer għamlet emenda dwar il-kuluri fl flikel. Dan jgħid li għandu jkun hemm għannes addizjonali għannes seba be bil-tabelli korrispondenti illi jiddeskrivu eżattament l-ikel, il-pjanti li jistaw jittiklu, l-extracts u il-forum konċentrati għal koloranti u kol hemm deskrizzjoni tal-likel l huma kolorati per eżempju l-spinaċi jew il-karotti u l-koloranti li jiġu prodotti b'mod kimiku huma differenti u ħadd ma jrid ikun sorpriż dan il-fatt u għaliex aħna rridu nifavorixxu industrija partikolari illi qed tipproduċi il-koloranti tal-ikel u npoġġu fi żvantaġġ industrija oħra illi qed tagħmel il-proċessar naturali tal-ikel illi għandu effetta kolorant. Fil ħajja ta' kuljum il-konsumaturi preferu dan tal-aħħar u għalhekk kien għamilt emenda biex narġgħu nduru lejn l-ewwel pożizzjoni li kellna fl-ewwel qari. Jiena naħseb illi issa irdu narġaw ndaħluha fit-tieni qari naħsbu illi hija importanti il-coloring foodstuffs irridu jissemmew għaliex dawn mhumiex koloranti normali. U għalhekk irridu nagħmlu differenza bejn dawn u oħrajn. U jiena dan għamiltu. Naf li hemm emendi oħra. Iżda dawn huma l-iktar emendi li jiena naħseb li huma l-iktar importanti u rridu narawhom f'kompromess U onorevoli Kustez. Merci beaucoup. Grazie Grazzi ħafna. Jiena Għandi tlet punti xinqajjem. għajjem. għu net fuq il-mota kif naqraw eh, l-informazzjoni. Meta jkollok inti tikketta zaħira, eh, spazju zaħir, ma nistax nimponu dak li jidrinna, nafu li min jamel dawn il-tikketti umma eh, responsabli rridu ineħu din din dimensjoni zaħira u l-kunsil marriċ aħna flimkien jiena u l-kollega ridna li nbaxxu din il-naqsu din il-dimensjoni imħabba l-pakket iż-żar imma għal-konsumaturi ma tfisser xej għax kun żgħira wisq. Jiena naħseb li għal xejn, anzi, kun anki perikolus li konna karatri ta' minimi għax dan eh, huwa suġġett ukoll ta' liġi u regolamenti fuq dan. Plume u la quantité de la portion pour faire figurer ces informations. Naraw li lik eh, l-informazzjoni ma tkunx prezentata eh, tajba, il-prodott ma jġix ikkun smat. Anki kif jiġi Eh, imħares l-konservazzjoni tiegħu ma tkunx eh, kif suppost. Issa fuq l-oriġini dan huwa suġġett sensittiv ħafna nafu li ċittadini tagħna jixtiequ jkunu jafu eżattament minn fejn qed jorġinaw ċertu prodotti. U għalhekk hawn numru ta' emendi li naraw li jkun hemm obbligu tal-oriġini, l-ingredjenti kollha anki meta ġifiri ikunem 50% ta' dawn l-ingredienti. Dan huwa mod ta' kif informa l-konsumaturi dwar l-oriġini anki tal-ingredienti tal-bidu, eh, tal-prodotti tal-ikel, meta il-konsumatur irrit jażel e, nafu li l-ingredient ma jkun hemm l-informazzjoni fuq u meta jkun iktar minn 50% fil-prodott Dan u importanti għax il-konsumaturi għandhom ħafna ħafna xewqat u jafu eżattament ċiridu. It-tielet punt fuq is-sodium il-melħ mal-kollegi tiegħi fl-Amanda 182 kien hemm minn oħra taqbel ma di is-sodium u nsibuh mod naturali f'ċertu prodotti tal-ikel u ingredienti. Per esempio il-jogurt u il-ħalib dawn m'għandhomx melħ b'mod naturali imma jkollhom is-sodium fihom. Għalhekk hemm bżonn niċċaraw l-informazzjoni li tingħata dwar dawn l-affarijiet, speċjalment il-melħ u s-sodium. Dawn kienu il-punti li jiena huma l-qalbi u xtaqt nqajjem magħkom. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Grazzi. Salon Orvri Kram. Grazzi ħafna. Jiena wkoll fil-qosor għandi erba punti li huma importanti mela fuq l-oriġini u l-tikjar il-tikketta tal-oriġini. E, ba kif diġa smajna, jina u koll naħseb li huwa tajjeb li l-konsumaturi għandhom jiġu informati fuq l-original prodotti li se jixtru. Li ħaġa importanti madana kollu, nemmen u koll il-kunsil ħala approċċ kif suppost xira il-fat li għatmannix studju ta' impatt u riċerka miex, miex ta' stoffa. Għalek ma tantx nista immurru li l-in minn dak li huwa raġunevoli għal min jagħmel dawn il-prodotti. Per eżempju bil-ketchup jew bil-yogurt il fattwa li it-tadam eh, biex jagħmel il-ketchup jew kellha l-ħalib għal yogurt ikun ġej minn xi 20 pajjiż differenti. Iġifieri sa fejn nistgħu naslu ma' din it-tikketta li se nagħmluha jew nixtiequ nirrenduha obbligatorja. Ħafna drabi ikun hemm kwistjonijiet ta' spejjeż spejjes ta' kif inti il-tikketta tista' tuża għal eh, kwantitajiet kbar, per eżempju, ta' ketchup jew fl-axar mill-axar, ġvalur se jkolla tikketta bħal din għal-konsumaturi, ġifir ma rridux nitilfu għawnek il-qalep u l-ġbejna. Rridu noqodu attenti unkunu bilanċjati f'dak li niproponu. Il-prodotti li imorru li l minn 50%. Eh, ta' fil-kwantità fil-prodott. Umbat tam l-istudju tal-impatt, ċertu prodotti u kol fejn min jiproduċijom umma motivati biex jgħidu li l-prodott huwa eh, qed joriġina minn ċertu reġjun għax per eżempju il-ħjar minn eh, ċertu foresti Eh, forsi wieħed jaħseb li jkunu aħjar. Allura, irridu noqgħod attenti li t-tikketta ma tkunx eh, arriqa. Naħseb il-pożizzjoni tal kunsill nistgħu naqdmu magħha. Mbagħad kellna diskussjoni wkoll dibattitu akademiku ta' fejn għandha titpoġġa l-informazzjoni. il kunsill hawnhekk ukoll għandu raġun umma qalu li ġifiri il-mod ta' kif wieħed se jaqra il- sa fejn il-vizjoni tagħti. E, u importanti meta wieħed meta jkollok il-klient se jaqbad prodott jaraħ malaj u jiddeċidi. Jiena ngħid għalhekk li m'għandniex għalfejn nidħlu fl-ideoloġija hawnhekk u ngħidu kollox għandu jkun fuq quddiem tal pakkett L-importanti huwa li dan ikun jista' jinqara, li din l-informazzjoni tkun tista' tinqara. Umbat, nafu aħna kemm huma diffiċli dawn id-dibattiti ilhom għaddejjin għal tliet snin wara kollox. Ma fil-Parlament rridu noqogħdu attenti wkoll li ma nortux ħażin is-suq intern b'dak kollu li qed nipproponu hawnhekk. Anki fl-ewwel qari dan konna qednieh naħseb li regoli nazzjonali li huma speċifiċi fl-imkien ma dak li qegħdin impoġġu hawnhekk għandna nevitawhom għax għandna suq intern li rridu aħna nappoġġjaw, rridu naraw li naslu għal ċertu minimi ta' armonizzazzjoni u rridu nqogħdu attenti li nżommu ma dan għax inkella l-affarijiet verament se jiġu komplikati. Wis. Eh ħafna imprisi żgħar li mandomx min jom. u ikoll isibu aktar diffiċli biex kollhom aċċess fl suq intern. Għalhekk inqogħdu attenti li ma marrux li l regolament Issa fuq il-koloranti. Hemm qaqdiet li saqsawni biex ikunu kol rappresentati, l-interess tagħhom ikun rappresentat u dak li rajna li ġara illum anke kien taqbel mal-edeat il-mod ta' kif huma qed iwaslunna l-edeat huwa verament imur huwa kontroproduttiv. Jina naħseb li dan huwa wieħed mill-ar eżempju ta' lobbying li rajna dal-għodu fil-dokument li kanna qoddimna għaw u kol affarijiet li mumiex eżatti anzi huma folot u jiena xtaqt inkun naf eżattament x'iridu jfissru. Qegħdin ngħidu li jistgħu jiżdiedu koloranti eh, hawnhekk qed jgħidu li koloranti jistgħu jiżdiedu mingħajr ma jkunu jafu eżattament kif huma ta' periklu x'periklu jġibu magħhom. Jien naħseb min jagħmel allegament bħal dan huwa allegament serju rridu nqogħdu attenti. Ma naħsibx li min għamel dan it-tip ta' lobbying huwa responsabbli ġifiri jiddiskreditom il-min għamil dawn e, it-tip ta' allegazzjonijiet, ma nafx reprezentanti ta' dawn in hawnhekk fil-kamra, ma nafx jiena. Niqafawn. Signora Limis, grazzi. Grazzi. U importanti li l-informazzjoni li tadden tal-konsumaturi tkun eżatta. U tejnom li ċittadini tagħna nixtieq nirribatti dak li smajt minn il-kollegi il-fat li l-emendi huma bbażati biss fuq il dak li qalu fuq il-lobbying. Jena, għabbażi ta' l-opinjoniet u jena u korresat xie emendi, jena nista' ngħid li rridu nirrispettaw riċerka għaddam akademika l-għol qabel kollox. Fuq l-oriġini jina ma naqbilx mal-kollegi kollha, ma naqbilx mal-idea per eżempju li ċertu informazzjoni tkun diffiċli li wieħed jifhim speċjalment għal dawk il-prodotti li jkunu diġà ipproċessati. Jiena naħseb li importanti li ikonna l-informazzjoni dwar l-ingredienti eh, bażiċi fil-prodott, anki jekk ma jasal sa' 50% naraw per esempio l-laħam jiġi joriġinax minn l-Amerika Latina. Jekk il-prodott għandu xi ingredienti li ġew modifikati ġenetikament jina nishtiq forsi nkun naf li eh, prodotti kunx qed joriġina mill-Unjoni Ewropea. Jina dan l-aħħar xtrajt il- il- tom u tom li suppost ġi mill-Spanja, imma mbagħad eh, naraw li hemm tom li joriġina miċ-Ċina. il- it-tip ta' prodott, l-ammont, il-tikketta kemm tkun kbira, anki l-kuluri per eżempju tal-isfont, it-tipa fuq li ma sfont tkun jekk tinqarax tajjeb. Dawn kollha huma fatturi li huma importanti għal ċittadini. Ejja nkunu onesti. In-nies jekk il-tipa tkun żajra, mhux se jkollhom xi lenti magħhom li tkabbrilhom it-tipa biex ikunu jistgħu eżattament jaqraw il-prodott fis-supermarket qabel jixtruh. Issa ngħid xi ħaġa fuq il-valur tal-enerġija jekk inti tixtri prodott li ġi pakjat qabel. Nista' ngħid li minn naħat tiegħi ħadd ma jqgħod jidħol u jagħmel il-kalkoli u jgħid mela kien għandi mid gramma kemm se jkolli kaloriji jew enerġija f'din il-mid gramma. Ma ninsawx in-nies li jkunu fuq xi dieta li joqogħdu jagħmlu dawn il-kalkoli li forsi jixtiequ jagħmlu dawn il-kalkoli u ma jkunux jistgħu jaqraw it-tikketta n-nies li forsi għandhom xi allerġiji, dawk li jibatu bid-diabeti li jkunu qegħdin jixtru prodotti xirqa għalihom. Nis hemm bżonn li jis ikunu kap ikunu jistaw jiddeċidu kemm fjom kaloriji ħafna drabi fuq naħa tal-pakket ikollok informazzjoni mod fuq naħa ta' wara jkollok informazzjoni mod ieħor u inti trid toqgħod tagħmel il-kalkoli. Kif mhux dejjem possibbli li tagħmilhom dawn il-kalkoli, għalhekk ħafna drabi l-informazzjoni li jkollok fuq quddiem mhux dejjem tkun it-tajba tista' tqarraq. Jiena ħafna drabi irrid jaslu li nies, jiġu nies li ma jistawx jixtru dan l u li jom l-om jien. Jiena, xtaqt namel punt fuq l-oriġini. Il-konsumaturi huma verament interessati ikunu jafu ħafna fuq il-prodott, anki ġifri fuq l-oriġini. ħafna drabi hemm nies li verament jemnu fil-pajjiż tal-oriġini tal-prodott. Għalhekk hemm bżonn nirrispettaw ix-xewqat eh, tal-konsumaturi li fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll in-nies li għandna, Veru li għandna bżonn studju ta' impatt imma nixtieq ngħid li l-konsumaturi jiġu l-ewwel u l-produtturi jiġu fit-tieni post f'każ bħal dan għax fl-aħħar mill-aħħar aħna niproduċu għal konsumaturi u mhux bil-maqlub. It-tieni punt għandu x'jaqsam ma' emenda li ġieti votata bħala premessa fil l-ewwel qari fuq il-multiplex il-fatt l-informazzjoni il multiplex il fat l informazzjoni li tkun fuq it-tikketta fuq qudiem qed nitkellmu fuq fuq prodotti tal kelli ma tantx ikollhom kaloriji mill-1000 sa 1500 kaloriji li mhumiex qed nitkellem pereżempju fuq il-popcorn il-minerali ġifiri ikel bla nutrijenti u dawn dan it-tip ta' ikel laqqas biss għandhom eh, informazzjoni dwar ġwa dak il-prodott. U dan meta għanna epidemija ta' zazax li huma obezi. Naraw dan f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa. Iż-żazax tagħna x'qegħdin jieklu naħseb li hemm bżonn nagħmlu differenza hawnhekk biex inġibu mbagħad differenza fl-inġiba l-imġiba ta' kif niklu. Qed nitkellem iġifieri fuq tip ta' prodotti li wieħed jikkonsma jew jiekol fiċ ċin mas. Inti tixtri l-prodott tal-ikel fid-dawl. Umbat, Ovvjament, kun tara l-fin fidla, meta tkun qed nafu li dat tip ta' ikel huma mimlijin jintzokkor u xaħmijiet unsaturated, il-popcorn, il-minerali li fihom biss eh, il- verament prodotti għal xejn. Miljuni ta' zaza jieklu dawn it-tip ta' ikel fiċ-ċinemas per eżempju, għazbis ikunu jafu edin jiklu, jiklu qishom bħala vizzju. Jikunu waħedhom mingħajr il-ġenituri. Ħafna huma maqżazax jew adultizar. adulti żgħar. Dawn huma tip ta' nies li ktar jmorru fiċ-ċinema. U naħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinuhom nelbu diffikultajiet tas-soltu u nivvutaw favur Is-Sur Rossi. Iva, grazzi President. L-ewwel net irdu nikkonsidraw il-fatt li rapporter dwar ċertu affarijiet laqat id-domanda illi aħna konna id-domandi li konna ressaqna l-inqas parti minna. Iżda hemm xi punti li huma kontrastanti, pereżempju l-indikazzjoni dwar il-kontenut tal-kaloriji marbuta mal mid gramma Ovvjament, din hija ħaġa assurda għalina għaliex ħafna midrabi fil-prodotti li fihom ħafna koloriji, per eżempju iż-żejt, il-doza tkun ta' 10 grammi, 9 grammi, il-marfa eh, klassika tal-kċina anke fil-riċetti hekk ikun hemm miktub fuq l-internet jew fil-kodba il-doza tal-kuċarina eh, mhumiex 100 gramma Ma dawn huma għal mit kaloriji kontra id-design illi din hija l-kuċċarina ta' żejt klassiku. U għalhekk jekk inkomplu ninsistu bil-100 gramma ifisser qed inqarqu bil-konsumatur. Jiena qed nitlob illi għall-inqas jekk aħna rridu nkomplu nagħtu dawn l-indikazzjonijiet superflui għall-inqas nagħtu l-possibilità illi impoġġu 100 gramma jew nkella doza ta' 100 gramma jew porzjon iż-żewġ indikazzjonijiet għaliex jekk le Din hija sitwazzjoni pjuttost redikola. Issa dwar l-oriġni ta' ingredient wieħed, aħna nemnu illi irid ikun hemmhekk. Għaliex jekk naraw ċertu alternattivi tal-lobbyist huma tal-mistħija, il-konsumatur qed jitolbu li rapporter li jkunu jafu dak li qed jieklu għaliex irridu noqdu neħbew wara subajna u ngħidu minn fejn ġejn prodott illi għandu ingredient wieħed qed nibżaw illi eh, ma nilqawx l-interessi ta' ċertu kumpaniji, ma nafx, jina ma nistax nifhem għaliex ma rinistawx ngħidu minn fejn ġej prodott, minn xiex qed nibżaw. Irridu nindikaw, irridu ngħiduh, irridu nejduħ għaxin l-oriġni, għaliex jekk aħna irridu naħdmu favur il-konsumatur, irridu ngħiduhom għaliex il-konsumatur irridu jkunu jafuh u għandhom dritt illi jkunu jafuh. Jena Nixtieq ngħid li insodisfatt kol dwar ċertu emendi, pereżempju l-emenda 40, artiklu 9 l-emenda 67 tal-artiklu 34. Għaliex darba l-dejjem irdu naqtaw il-ħaġa li nduru le indikazzjoni tiluma għarrija. Għaliex mod indikaw zokkor diadetiku jew eh, xi ħaġa oħra illi għandha kontenut ta' zokkor jew xaħmijiet oli ħafna u jekk nara illi ikolli eh, ġobon fejn ikollu din il-boċċa ħamra, eh, ovvjament il-konsumatur ma jużax, ma, ma, jiklux dan il-ġobon, għaliex dan jagħmel ħsara. Issa, il-loġika tgħidlek illi wieħed ma jikolx kilo ta' ġobon jekk mhux qed iħossu tajjeb imma wieħed ma jikol saqqas eh, kilo ta' torsin għaliex iħossu ħażin jew inkella eh, rant per eżempju jekk jiekol kilo ħajħossu ħażin ħatu ġew zaqqu. Iżda qed naraw illi f'dan il-każ wieħed eh, tu zaqqu saqqu fliħor iħossu ħażin, ikun ħażin. Issa dwar l-emenda 48 paġna 30 il-prodotti alimentari jistgħu jinbieħu f'żona illi jkun hemm miktub biss bl-Ingliż. Issa minħabba li nies ġejjin minn kullimkien, pereżempju fuq l-ajruplan, Jina ma nistax nifhem għaliex min jagħmel il-prodott ma jistax eh, juża iktar lingwi. Aħna qegħdin nevitaw illi qegħdin nipprojbixxu l-użu ta' iktar lingwi. Jien nista' nifhem ukoll bil-lingwa bl-Ingliż, l-obbligu li jkun hemm l-Ingliż, imma għaliex il-produttur ma jistax jikteb l-indikazzjoni bit-Taljan jew bil-Franċiż. Jekk il-produttur ikun Taljan u Franċiż jew Ġermaniż jekk huwa Ġermaniż ma nistax nifem din il-ħaġa, ma nistax nifhem għaliex l-emenda 32 paġna, paġna 23 fuq il-dokument tijaw li tijaj li seku mux ovvjament. Unnek nekaw xaħġa ħazina u koll edin intervjenu, edin nevitaw, projbissu li kunem il projbizzjoni ta' tnaqis ta' zokkor u xaħmijiet. Jekk fl-istess waqt ma' naqsux il-kaloriji. Issa, dinja xaġa assurda u jien qed nitlob appoġġ mingħand il-grupp tal-ħodor, mingħand il-kollegi tal-grupp tal-ħodor għax soltu jkunu jafu dwar dawn l-affarijiet. Jekk jiena jnexxi li nibdel il-zokkor u x-xaħam forsi nżid fibri illi għandhom livell ta' kaloriji għoli ħafna imma jista' jkun jkunu kaloriji li l-ġisem ma jossorbiex u għalhekk mandomx ma jamlux ħsara fuq il-ġisem, anzi jamlu tajjeb u jien jirnexxil neħi xaħam u t-sokkor intom tiddu tispjegaw li għaliex jiena ma nistax ngħidu ma nistax ngħidu dan għaliex il-fibri jamlu tajjeb u jiena qed li nibdel nagħmel sostituzzjoni tal-zokkor u tax-xaħam u nżid perċentwal ta' fibri, kaloriji jkunu l-istess, ma nistax ngħidu dan. Dinja wkoll xi ħaġa stramba hawnhekk. Kemm jinftijem? l-affarijiet, l-indikazzjonijiet tan-numri, kullim kien hemm indikazzjonijiet marbuta man-numru, qegħdin tindunaw illi jekk xi ħaġa tkun ħażina u jkollha tinbidel aħna ser ikonna narġgħu nivvutaw id-dokument fil-kumitat u fil-parlamenti din hija xi ħaġa tal-waħx. Tagħmel aktar jagħmel aktar sens l-indikazzjonijiet tan-numri u il-fuq it-tipa pereżempju nistaqsuhom lill-Kummissjoni biex jgħat kun tista' tevalwa xinu xira u xmuwix u jekk jindunaw li hemm żball ikunu jistgħu jibdluhom mingħajr mal-ħaġa tgħaddi għand il-Kumitat u għand il-Parlament. Emenda 66, paġa 38. Anke hawnhekk l-indikazzjoni tal-kaloriji huma marbuta mal-ħtieġa ta' kuljum ta' mara adulta li għandha età medja. Kulħadd jaf illi l-kaloriji meħtieġa għal mara u għal raġel huma 500 differenza bejnietom u għalhekk aħna rridu eh, Mardux npoġġu l-kulħat fuq l-istess keffa diġà illi nażlu kwalità standard mara, raġel, tifel, anzjan, kulħadd għandu karatteristiċi tiegħu wieħed jista' jeżen 100 kilo, l-ieħor jista' jeżen 60 kilo. Ejjew namlu medja, ma ejja jekk għandna namlu medja namluha bejn mara adulta ta' età medja u raġel adult ta' età medja, ġifiri, 2000 u 2500 jamlu 5500. Ejjew, natu ċertu isa unek, ċertu kejl, għalli xek ma natux dan il-kejl ser nkun edin nrendu servizz redikolu u jqarra bil-pija ta' dinja. Dinja xaħġa li t-der bitċar. Il-problema tal-li frizar Issa, rapportet tispjega li fuq pakket ta' minestra frizzata jew inkella ta' taħlita ta' eh, ħut biex namlu soppa tajba tal-ħut fej 12-14 il-ħxejjex differenti kif jista' jkun najdu xini id-data tal-frizzar meta kull kull ħaġa li hemm f'din it-taħlita tiġi frizzata fi żmien differenti kull min jaqbad il-ħut jifriza l-ħut f'dati differenti mbagħad il-kumpaniji għandhom freezers differenti boxrin, 10 eh, tipi differenti ta', ta ħut huma jħaltuhom fil-pakket u aħna ħan nikdbu 18 il-data ta' friżar differenti jiena nixtieq nifhem hawnhekk għaliex unbat il-konsumatur jista' jiġġenna nistgħu nġennuh għaliex jisib 18 il-data differenti ta' friżar. Ovvjament imbagħad l-iskadenza teorika jekk aħna napplikaw il-liġi ser ikun hemm 18 il-data differenti ta' skadenza. Skadenza għal piżelli, għal patata, għal tursin, nantuħ ktib mal-prodott meta jixtri meta jimmur fil-supermarketu jixtri, nistgħu nagħtuh ktib żgħir. Oqgħod attent il-piżelli t-tarmiħ fi żmien ta' xahar il fazola fi żmien sitt xhur u nibqgħu għaddejjin imma xi tassew interessanti jkolli ngħid. Issa il-data l-indikazzjoni għall jar nidil il-diġa solvuta f'paġna 17 għaliex mod nippakjaw xi ħaġa meta nqattaw is-salami u li l konsumatur u mod ieħor dak illi jsir jisir tiem erba' qabel u jintefa' fuq l-iskaffa flimkien mal-bqija f'kas minnom nistaw nikonsidraw dan minn arman segwu il-regoli tal-etikettjar li xwet qed jaqta' qed jagħti, imma jkun qed serpoġ fuq l-iskaffa il ġi iridu japplikaw palma japplikaw għal prodotti l-oħrajn. L-aħħar ħaġa li ma nistax nifhem hija dik tal-tikkettjar marbuta mal-katin il-kbar tal-ikel illi jgħamlu isimhom fuq il-prodott anke jekk l-affarijiet jiġu prodotti minn kumpaniji oħra tukun hemm l-indikazzjoni tal-produttur reali ta' dak il-produttur u mhijiex il-katina tal-ikel imma huwa xi ħadd ieħor li qed jipproduċi għal din il-katina anke hawnhekk ma fimx kif nistgħu insolvu din il-ħaġa. U nixtieq illi ir-rapporter ittini xi idea. Grazzi. Dankeschön. Also wenn es um Lebensmittel geht, dann Grazzi ħafna jiena naħseb fuq il-prodotti tal-ikel aħna dejjem ikunu sensittivi ħafna u nafu li l-konsumaturi jixtru skont il-but. U skont kemm ikollhom flus u dak li jistgħu jixtru. Jiena naħseb li aħna għandna 400 u emendi illi qegħdin jgħidu li aħna maħniex lesti fil fat Għattini għalli żewġ punti u tlieta li huma importanti ħafna għalija nixtieq nitkellem dwarhom issa. L-ewwel nett hija l-identifikazzjoni tal-post tal-oriġini jina ġejja mill-Kumitat tal-Agrikoltura pereżempju l-ħalib li ġej mill-Belġju u mill-Olanda u l-mod ta' kif il-ħalib għandu jkun immarkat kif ikun immarkat il-ġobon jina nasab ikun tajjeb ħafna illi nimmarkaw li dan huwa prodott tal-Unjoni Ewropea iżda aħna rridu naraw jekk aħna x'ħan identifikaw il-prodott skont l-istat membri u nkella skont ir-reġun. Jiena nasaw li f'dak l għandu xi qasam l-identifikazzjoni tar-reġun din tista' verament toffri vantaġġ kbir lill kumpaniji minħabba illi jekk inti bħala konsumatur tixtieq tkun taf l-oriġini ta' dan il-prodott, inti tista' ssibu dan, ġifieri aħna nafu illi anka posta possibiltajiet li wieħed jixtri prodotti hemm prodotti reġjonali li wieħed jista jixri jekk jiena mur nixtri il-ketchup u ma nkunx naf it-tada minn fejn ġejjin kux ġejjin minn Spanja u nkella minn miċ-Ċile jiena naturalment nista' noqgħod lura milli nixtri dan il-prodott. Naħseb illi għall-industrija tal-prodotti tal-ikel dan jista' jkun verament ta' vantaġġ għall produtturi jekk għall konsumaturi jkun verament importanti l-oriġini tal-prodotti jew tal-ingredienti li fih dan il-prodott. Jina nixtieq nitlob lill kollegi sabiex aħna noqogħdu daqsxejn lura u ma nfukawx daqshekk fuq dan il-punt fil-votazzjoni. Jiena naħseb li anke dwar deskrizzjoni tal-prodotti ta' imitazzjoni naħseb li kif qalet Renate, dak li għandu xaqsam prodott innovattiv u prodott ta' imitazzjoni, naħseb li hemm differenza kbira bejnietom, prodott ta' imitazzjoni huwa differenti ħafna minn prodott innovattiv. Jiena naħseb illi hemm bżonn li l-affarijiet insejħulhom dak li huma. U ngħidu pereżempju li dan ikun prodott alternattiv fil-żmien ta' wara l-gwerra kien hemm dak il-prodott eh, li kien qisu kafe iżda ma kienx kafe. U anka fil-każ ta' dan l-eżempju li tajna tal-ġabon naħseb li n-nies ikun jistgħu jifhmu wkoll. Jiena naħseb li m'hemmx għalfejn noqogħdu nillatikaw dwar it-tikketta fi għandha tkun jekkux qoddim jew fuq naħa ta' wara tal-prodott jiena naħseb li ħaġa importanti hija li l-konsumaturi jkun jistgħu jaqraw din it-tikketta u naturalment rridu jkun miktuba b'tipa żgħira iżda li għandhom ikunu eh, jien għandhom ikunu ċari biżejjed sabiex jinqraw u mhux żgħar iżejjed jiena nittama li aħna nistgħu naslu għar-riżultat flimkien ingrazzjak. Thank you, uh, Miss Ayuso. Signora Ayuso. Grazzi ħafna. President, l-ewwel net jiena nixtieq Nirringrazzja s-Sinjura Sommer għal dan il-rapport eh, verament mux faċli. Nirringrazzja. Jena naqbel ma l-maġġoranza tal-affarijiet li smajna xtaqt nżid xi ħaġa fil-qosor fuq it-tikketti. Naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa issu intern. Anzi issu waħdieni. Hemm bżonn li issu intern ma ma nxekluħx huwa importanti għal kull tip ta' negozju huwa kol importanti għal konsumaturi. Fuq it-tikketti hemm bżonn naraw fejn huwa il-bilanċ bejn id-drittijiet tal-ċittadini u il-fatt li aħna ma nxekklux il-negozji b'ħafna burokrazija għax il-prodotti mbagħad nirrenduhom iktar għaljien u fl-aħħar mill-aħħar misiħla sal-jom huma l-konsumaturi. fuq il-klim l-informazzjoni hemm bżonn li din tkun b'tali mod li tinqara tajjeb. Mish eh, idan ovvjament jiddependi skont il-pakkett kemm hu kbir. Umbat fuq l-oriġini mżon li natu iktar, iktar informazzjoni speċjalment għal prodotti li huma friski bħal ħalib, bħal ħut, imma anke l-pakketti dan għandu jkun imma eh, f'abbażi volontarja. ikun hemm min qed eh, jimanifattura ċertu prodotti li ikun jaqbillu li jgħid minn fejn qed joriġinaw fl-Unjoni, ir-regolamenti dwar l-ikel tant huma stretti, tant huma effettqu fid-dettal, tant huma kompluti li ehm, ovvjament, meta jkollok prodott joriġina eh, fl-Unjoni, il-konsumaturi jafu li dan huwa prodott ta' ċertu kwalità għolja. Ehm, wieħed jaf x'inhi li l-kwalità hija ħafna aħjar meta għandek prodott mill-Unjoni meta mqabbel minn pajjiżi li lil mill-Unjoni, pajjiż terz. Ovvjament, dan ifisser li il-produtturi tagħna l-produzzjoni għandhom iktar spejjeż. Imma jekk in-nies naħseb li meta ikun hemm informazzjoni tingħata b'bażi volontarja dan jista' jkun attrenti għal ehm, klijenti. Il-deputat eh, li sinjura li miss, grazzi ħafna. Sur President, għandi xi kummenti anki se kilna dejjem dan id-debattitu, xorta waħda jiena perswaza li il rekomandazzjonijiet tagħna huma eh, l-iktar tajbin eh, għal konsumaturi anki biex nipproteġuhom u millat mill-lat ta' saħħa Imma ma nistawx nitkellmu biss fil-favur il-konsumaturi, il-produtturi wkoll għandhom ċertu drittijiet, hemm bżonn li ma neżaġerawx l-affarijiet għalihom. Għax dan mbagħad bħala konsegwenza tkun għadha negattiva fuq il-klient, fuq il-konsumatur. meta namlu l-regolamenti ġodda, mux il-kumpaniji l-gbar li ktar li sofru ma iż-żar Hemm bżonn ukoll nagħmlu natu definizzjoni tal-porzjoni. il kwantita tal-porzjon għandha tiġi msemmija għandha tiġi moqrija fuq il-pakkett. Meta jkun informazzjoni fuq il-porzjoni, din tgħin il-konsumatur biex jażel ikel aħjar Jekk ikun hemm informazzjoni biss fuq xi ħames grammi kella ħames millilitri, l-informazzjoni ma tkunx faċli biex tiftijem. per eżempju għaraw il-pakketti ta' tiktak jew ta' chewing gum, il-pakketti u mażar. U l-informazzjoni fuq 5 grammi u 5 millilitri għanda tiġi murija faċċata jew fuq wara tal-pakkett. U għalek għal-konsumatur dejjem, il-konsumatur dejjem ikun jista' iqabbel l-informazzjoni. Jena għal darboħra fil-emenda li ressaqti jiena 302 jiena provajt nersaq lejn kompromess. Grazzi ħafna. Muscardini. L'onorevole eh, Muscardini. Grazzi, jiena ser zon fil-qosor imma sawa sana lej l-aħħar ta' diskussjoni pjuttost twila u ratna il-koll nanalizzaw pożizzjonijiet differenti biex insibu soluzzjoni għal problemi illi spissu ma komplikati jiena nemmen illi il-punt ewlieni tagħna irrit ikun il-fokus tagħna irrit ikun l-interess tal-konsumatur l-ewwel qabel kollox. xaħġa ħaġa illi hija pjuttost diffiċli, pjuttost koraġuża li niksbuha. Ftit affarijiet fost dawk illi diġà ntqalu jiena nixtieq għalix fl-aħħar fażi tad-diskussjoni ma tantx tkellimna dwar il-fatt tal-private label. Għaliex jiena naħseb li dak li għadda fl-ewwel qari fil-Parlament ħalejn jaqa' u jina naħseb illi dinja ħaġa illi tinteressa l-konsumatur għaliex huwa importanti nkun nafu lil mit-tikketta tal-konsumatur tad-distributur u importanti li nkun nafu minnu il-produttur reali. Jina nixtieq li nkun naf il produttur U mux nkun naf dan, mux meta naqbad il-prodott u nieħdu d-dar u ninduna illi imbidel u mux dak illi nimdorrija bih il-produttur. Issa dwar id-data tal-frizzar, jiena għandi ħafna dubi għaliex naħseb illi tista' tkun xi ħaġa diskriminatorja meta mqabla ma' modi oħra ta' kif jiġu konservati il-prodotti fejn ma nitolbux illi jkun hemm din id-data. Apparti minn hekk nafu illi l-frizzar hija teknika waħda mill-iktar teknika effettivi u effiċenti biex nżommu l-kwalità tal-ikel u għalhekk naħseb li m'għandniex għalfejn intaqlu daw l-affarijiet bi spejjeż aktar l-katina elementari li diġa it-tina ħafna garanziji. L-iktar jekk naraw jekk u dawk il-kontrolli fuq il-katina tal kif jiġu mkesħa l-affarijiet għaliex dawk huma indispensabbli huma importanti imma memx għalfejn namlu data għaliex nafu li d-data tal-ifriżar jistgħu jkunu differenti minn xurxin jistaw ikunu differenti u il-bot ikunem periodu fin-nofs bejn meta jiġu frizzati u jimbieħu l-affarijiet. Imma dan jista itejjeb il-kwalità tal-prodott għalix eh, dan nistaw nqabluh per eżempju ma' prodotti fejn jintużaw il-koloranti li ma jagħmlux daqshekk tajjeb għas-saħħa dwar eh, kemm iridu jinftemu, jem tinftijem l-informazzjoni li għandna hija ħaġa ewlenija li l-ħaġa tkun tinftiehem u mhux biżejjed illi naraw id-daqs tal-tipa imma rridu nieħdu affarijiet oħra konsiderazzjoni. U aħna wasan għal dan riżultat biex insibu wkoll soluzzjoni kompromess mal-Kunsill. Hemm l-aħħar ħaġa illi qed tittikani. Aħna nistgħu nħawdu ħafna hawnhekk, jiġifieri il-mit gramma jew il-porzjon. Għaliex jidher biċ-ċar il-limit gramma huma importanti biex ikunu nistgħu nqablu diġa teżisti jien diġa nqabbel bejn il-bosta prodotti meta nħares lejn il mid gramma u nara xem xini informazzjoni xini d-data. Iżda meta jien fera nkun irrid nkun nafx qed jikoll, u importanti li jkoll il-porzjon għaliex fil-maġġoranza kbira tal-każijiet fl affarijiet konfezzjonati diġa ikun hemm porzjonijiet illi jkunu konfezzjonati jekk kien ikolli crackers qed niekol pakkett ta' crackers. U ngħid inkun naf dak il-pakkett dak il-porzjon ta' cracker kemm qed eh, minnu kemm qed nieħu kaloriji. Jekk jiena niekol ċikolatina rrid inkun naf kemm qed eh, nikkonsma kaloriji għaliex inkella jiena ser ikolli naqbad il-calculator u nagħmel kalkoli eh, assurdi. Per eżempju, 80 gramma ta' aġin kull wieħed jiena ma noqgħodx niżen fuq il-miżin kemm qed eh, niekol, u għalhekk il-100 gramma huma tajbin biex inkunu nistgħu inqablu bejn il-prodotti iżda mbagħad biex inkunu nafu kemm qed nassumu x'qed nassumu pereżempju jeżistu studji mill-European Food Information Council illi juru illi l-konsumaturi jasbu illi aktar faċli tinftijem aktar informazzjoni skont il-porzjon u mhux dik skont il mid gramma u għalhekk jiena naħseb illi aħna qed noqogħdu naqbdu ma' din il-ħaġa illi ma ta' mis-sens li naqbdu maħħa. Huwa tajjeb li konna l mid gramma u dawn jinsabu hemmhekk imma naħseb li huwa tajjeb ukoll u jindika aktar, jindika aħjar fuq dak li ta' bilħaq aħna qegħdin nikkun smaw illi ikonna il-porzjon. Naġan tenni. Il-porzjon diġa jinsab emmek, għal xekina et nikol il-gallettini nikol erba fil-ħodu ma naqbadx il-mizin un nizen 50 gramma ta' gallettini, ma nafx hekk f'pajjiżi oħra wieħed u ximdorri jaqbad il-mizin u jizen l-affarijiet jew nkella jaqbad u jikolom hekk kif jiġu konfezzjonati forsi wieħed jaqbad erba' crackers, jiżinhom u jgħid li le ħanneħi, ħanneħi żwiex crackers, ħanneħi żewġ galettini ma naħsibx, naħseb li kulħadd jikol skont il-porzjon. Għall-inqas il-porzjon ikkonfessjonat minn qabel. Din tiġi indikata, il-porzjon irid jiġi indikat. il Kellem li miss. Ja, tack. Förlåt, jag är sen och missade en del av den här debatten, men eh... Jien għadhom biex wasalt u għalhekk tlift biċċa minn din id-diskussjoni. Jiena naħseb illi huwa importanti ħafna illi aħna nkomplu nejdu dak li ġiġant qal minnant ħafna. Aħna għamenna proposta dwar l-ittiketjar tal-oriġni tal-alkohol u l-proposta tagħna kienet aħjar minn dik tal-Kunsill. U importanti wkoll, ja għodda importanti wkoll, per eżempju, it trasport tal-annimali rridu nkunu nafu minn fejn eh, fejn ġim kabbar, fejn ġim mbiċċa l-annimal. Jina naħseb illi aħna irdu namlu l-almu tana biex il-pressjoni tana tinħas il-pressjoni fuq il-kummissjoni biex hija tipproduċi il-proposta tana. Issa dwar din il-proposta jina naħseb illi il-konsumatur naraw illi huma konxi mill-ammont tal-kaloriji. ċertu nismu mhix konxi mill-fatt li l-alkohol għandu darba u nofs aktar ta' kaloriji meta mqabbel ma' zokkor. Tazza ta' imbit għabbijat għandaktar kaloriji minn tazza ta' Coca-Cola. U għalek irridu nżommu l-alkohol f'moħna u kol meta nindirizzaw il-proposta tal-Konsil. Emen dizar oħra. Uħut minnom fassaltom jien flimkien ma' Sinjura Wilmert u oħrajn. L-emenda 152 l-ideja illi nsaxħu aktar l-ideja ta' tikket jar qarriqi. Ma rridux nħallu illi jkun hemm affarijiet jidru fuq il-pakket, affarijiet li ma jinsabux fil-pakket, pereżempju, cake tal-blueberries ġewwa l-Iżvezja li ma kellux blueberries fih, anka jekk il-pakket kien mimli blueberries fuq barra. Issa dan huwa pakket, pakket qarri, iżda l-awtorità tal-Iżvezja, awtorità tal-ikel taħseb li din hija xi ħaġa tajba illi jkun hemm dan it-tip ta' pakket jar. Huma m'għandhomx oġġezzjoni għal pakket illi kollu dawn il-blueberries fuq u d-dim imma il-prodott ma jkunx fih dan l-ingredient u għalek irridu nsaxħu l-emenda 152. Em punti oħra l-nasib li huma tassew importanti wkoll illi kell vegetarian u tal-vegans irridu nagħtu tifsira ċara tiegħu għaliex din hija ta' importanza kbira għal ħafna persuni u għalhekk huwa importanti illi l-informazzjoni tkun ċara. Il-kwistjoni tal-bajt ukoll hija importanti aħna diġà votajna dwar din fl-ewwel qari u mill-ewwel ta' jannar 2012 aħna se nkun qed niprojbixxu il-tiġiġ illi jiġu mrobbija fil-better cages u għalhekk importanti li l-konsumaturi jkunu jafu minn fejn ġej il-bajt li huma qed jiklu. Issa l-Kummissjoni l-Onorevoli Sur Maċudakis. Thank you, uh, Tim. Uh... Grazie, President. Jina, ħad nisma diskussjoni. Aħna għanna l-opinjoni tal-Onorevoli Rod Berendt. U għetnaraw illi għanda ħafna emendi għawnek aħna nittamaw illi ser ikun possibli illi niffukaw fuq il-kustjonijiet fundamentali biex inkunu nistaw nilħu kompromess. Fit-tieni qari. Ovvjament il-Kummissjoni ser taħdem biex dan jintlaħaq dan il-għan jintlaħaq. Ser tamel dan. Pilli ta' kolla Jina naħseb illi rajna l-ħarġu ħafna kwistjonijiet, kwistjonijiet fundamentali jew kwistjonijiet illi huma ta' tħassib għal maġġoranza tal-deputati hawnhekk. Qed naraw l ittikettjar tal-faċċata tal-prodott. Kif il-kol tafu il-Kummissjoni kienet appoġġat l-ammenda inizjali eh, fl-ewwel qari tal-Parlament għal tiket jar mandatorju ta' uddim tal-prodott. Għanna konna dizappuntati illi il-Kunsill ma segwix dan is-suġġeriment u lanqas il-proposta minant il-Komissjoni u il-Parlament. Aħna edna illi konna ser nappoġġaw kull pożizzjoni illi jieħu il-Parlament dwar dan il-punt u għalek aħna zamejna l-appoġġ tagħna għal tikketjar ta' fuq qudiem tal-prodotti dwar il-pajjiż ta' oriġni issa differenza fl-opinjonijiet hawnhekk naħseb illi rajnija biċċar. L-argumenti miż-żewġ naħat huma argumenti li nista' nifhimhom ħafna. Ħafna konsumaturi jitolbu li jkunu jafu il-pajjiż ta' oriġni tal-prodott ċertu każijiet huwa diffiċli illi dan jitwetta minnaħa tal-produtturi, minnaħa ta' dawk illi jiproduċu il-prodott. Aħna nemnu illi il-pozizjoni illi ħa il-kunsil hija xi ħaġa illi diffiċli li morru li l minna u għalhekk aħna qed nittamaw illi ta' bilħaq tiġi konsidrata din il-pożizzjoni min-naħa tal-Parlament bħala pożizzjoni ta' kompromess. Leġibilita, ovvjament aħna sodisfatti ħafna dwar eh, l-arfin illi kizbet din il-kwistjoni marbuta ma' leġibilità u aħna sodisfatti u kol kontenti l edin naraw il-rapporter illi il rapporter qed tipproponi illi tappoġġa il-pożizzjoni tal-Kunsill. Sur President, jiena ser nieqaf hawnhekk kif qed dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin illi ġew diskussi. Grazzi tassew. Grazzi, sa ngħaddi l-mikrofonu li rapporter biex tagħlaq. Vielen Dank, Herr Sie sehen, Sie sehen Grazzi ħafna, Sur President. Kif tista' tara minkejja l-fatt li aħna ddiskutejna dan is-suġġett kemm il-darba xorta waħda tfadal li tieġa li ndiskutu dan is-suġġett. Jiena naħseb li issa daqt noqolbu għat-tieni qari u fit-tieni qari naħseb li kulħadd irid eh, jirrifletti dwar il-fatt jekk aħna aħniex lesti illi eh, naslu għal kompromess. Jiena naħseb li kulħadd għandu joqrob jagħmel daqsxejn sforz u joqrob daqsxejn iktar lejn naħa l-oħra u għada jiena ħan nipprova ma' xadow reporters nipprovaw naraw kif nistgħu nilqu kompromessi aħjar. Jena nishtiq li nimxi b'mod kronoloġiku wara illi smajt dawn il-kommenti. Il-kollega filmet tu ukoll li kollox irid ikun biżel fuq il-pakket u ma tixtieqx li toqgħod taċċetta l-fatt li dan ma jkunx inkluż fil-pakket il-kontenut ta' xi ħamina naħseb illi wieħed jista ma jistax jagħmel ehm, distinzjoni bejn dak xi li huwa naturali u dak li mhuwiex. U naħseb li dan jista' jkun anke fil-każ tal-ħalib u prodotti tal-ħalib jista' jkun differenti u aħna rridu naraw illi pereżempju dawn il-trans fats jistgħu jinsabu fil-ħalib pereżempju. U eh, dawn Iwa diffiċli minħabba li aħna nistgħux nagħmlu distinzjoni bejn dawk li huma naturali u dawk li mhumiex. U naħseb illi hija diffiċli ħafna li aħna nagħmlu projbizzjoni ta' dawn it-transfers. Iżda naturalment aħna nistgħu diskutu aktar fid-dettall din. Issa, dwar l-ammont ta' ma l-ammont kbir ta' MND. Jiena bħala rapporter fil-fatt ressaqt bosta emendi minn ħatier kien hemm konsil tal-Ministri li fil-fatt diskutew ħafna dettalju u kien hemm bosta kollegi li rissu bosta emendi wara r-riżultat tal-ewwel qari u ħagġa ħaġa tajba u għandu jkun hekk u aħna fil-fatt fl-ewwel diskussjoni diġa konna diskutejna dawn il-punti, però jiena nixtieq ngħid ħatijaj tiegħi illi għaparti minn hekk Jiena ressaqt 30 emenda ta' natura teknika fuq ir-rapporti stess. Jiena nixtieq illi eh, tqishom u tżomhom u dimajnejkom u għanka dwar l-eventi illi għanna bżonnom minħabba il-fatt li rridu nadattaw din il-proposta għal trattat tal-Lisbona. Allura nitlobkom sabiex iżommukom f'moħħkom dawn l-emendi dawn mhumiex emendi li qed jibdlu l-kontenut issa emendi ta' natura teknika. Issa, dwar l-identifikazzjoni tal-oriġini, kien hemm bosta kollegi li tkellmu dwar dan u kien hemm bosta kollegi li qalu li din hija xi ħaġa importanti ħafna għall-konsumatur. U jiena Eh, tkellimt ma' ħafna nies u vera li din hija xi ħaġa importanti u naħseb li l-ewwel qabel kollox wieħed irid jgħid illi aħna ma nafux eżattament jekk din hijiex eh, daqshekk importanti għal pajjiżi kollha, ċittadini kollha fil-pajjiżi tagħna. Jiena naħseb illi skont ċertu testijiet li saru f'xi ftit mill-Istati Membri dwar l-identifikazzjoni tal- l-oriġini tal-prodott jekk dan huwiex importanti għall konsumatur jew le aħna rajna fl-istudji li għall konsumatur ma jinteressax esattament minn fejn ġej l-ingredjent tal-prodott. Kien hemm dan l-isħarġ sar f'bosta pajjiżi u der li eh, f'ċertu pajjiżi jagħtu iktar importanza għall-oriġini tal ingredienti u tal-prodott minn pajjiżi oħrajn. Fil-Ġermanja, pereżempju, il-konsumatur jiddeċiedi iktar skont il-prezz u jimxi bil-but u mhux eżattament fuq l-oriġini tal-prodott. U dinja attitudni personali u naħseb illi aħna ma nafux eżattament jekk il-kwestjoni għandix tkun hekk fil-verità. U kienu bosta kollegi wkoll li qalu li l-identifikazzjoni tal-oriġni tista' twassal għal problema illi Għal-problema tal-burokrazija, li l-burokrazija dejjem tiżdied, iva dan huwa veru li din t-istazit il-burokrazija l-kumpaniji għal ta' medju, huwa veru li dan is-settur 80% tal-produtturi huma kumpaniji għal ta' daqs medju. U fl-aħħar mill-aħħar aħna wkoll irridu zommu dan f'moħħna illi l-konsumatur iħallas dan kollu. u li l-konsumatura tħallas dawn l-ispejjeż sejta għall identifikazzjoni tal-oriġini. Dawn huma punti li wieħed irid iżomm f'moħħu iżda aħna nafu wkoll li jekk aħna nixtiequ naslu għal soluzzjoni aħna rridu ndiskutu bejnietna mandi l-ebda ehm, oġġezzjoni kontra l-fat li aħna identifikaw l-oriġin tal-prodott jew tal-ingredienti tal-prodott, pero din għandha tkun faċli nistgħu implementawa fil-prattika u naħseb li nistgħu nkomplu niddiskutuha din anka flimkien mal konsil tal-Ministri sadwar il-kobor tal-porzjon. Jiena naħseb li aħna rridu niddefinixxu għadi l-ewwel qabel kollox u naħseb illi wieħed jista' jgħid pereżempju tazza tista' tkun kalkol ta' porzjon jew marfa. Iżda naħseb illi din tista' tossal għal ċertu problemi minħabba illi natu każ meta inti tgħid eh, natu każ għal ġobon jew għal ħobs inti tista' taqtaħħom f'daqs differenti u hemm differenza wkoll bejn l-istati membri u naħseb illi fil-fatt mhux daqshekk faċli aħna nidentifikaw il-porzjon. Jiena naħseb illi rridu fil-fatt naraw illi l-konsumatur jista fil-fatt jimmaġna l-ammont, aħna ma nistgħux biss ma nistawx biss nimxu bil-grammi. Għal raġuni aħna suġġerejna li għandna jkollna definizzjoni tal-kobor tal-porzjon minna tal-Kommissjoni bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati fuq ukoll organizzazzjonijiet tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur dawn huma ehm, affarijiet diffiċli ħafna, però għandha tkun possibbli fil-prattika minħabba li mbagħad Jiena naħseb li permezz ta' dan il-kobor tal porzjoni kunu nistgħu naħdmu ħafna ħjar bihom. Iżda wieħed irid joqgħod attent ukoll li l-prodotti għandhom ikunu identifikati u kol skont il-porzjoni issa jina naħseb u kol dwar il-punti l-oħrajn li aħna tkellimna dwarhom huwa nafu li l-ewwel qabel kollox aħna fuq it-tabella fil-fatt jista' jkun li din it-tabella tkun iktar fuq wara tal-pakkett milli fuq qudiem. Jiena naħseb li din id-diskussjoni tagħna tal-porzjoni jekk hux iva jew le din għandhax marbuta ħafna mal-lobbying li bħalissa qiegħed isir ġifieri li fuq qegħdin jgħidu li fuq qudiem m'għandux biss ikun hemm l-ingredienti li hemm fil grammista skont il-grammi li li hemm fil-pakkett. Però nasib li fuq dan il-punt tista' jkun ta' opinjoni differenti per din id-diskussjoni kollha hija ffukata fuq il-fatt li t-tikkett għandha tkun fuq quddiem tal-pakkett. Issa fuq eh, prodotti tal-ikel oħrajn jiena iva din suġġerejta jiena stess Fil-fatt hemm bżonn li niċċaraħ dan il-punt u jiena diġà tibta' fuq l lista tiegħi li nixtieq nkellem nixtieq eh, rapporters dwarha għada wkoll l llum aħna għandna dokument minnħata l-Alliance for Food Transparency li fil-fatt hija organizzat NGO u naħseb li xi ħaġa vera illi aħna ma nistgħux nippermettu li jkollna affarijiet bħal dawn. Naħseb illi laqas ma kien tajjeb dak illi kien imqassam mill-kollegi fl-ewwel qari. Iva jiena naħseb illi hemm bosta interessi differenti fl-industrija dwar dan il-prodotti u fil-fatt għand jista' jkun li għadna naslu għalija. U eh, fil-fatti sa' jkun diffiċli aħna nispjegaw lill-konsumatur dwar dawn il-koloranti naturali jew le, sa dwar il- Il-mod ta' kif tkun miktuba t tikketta kemm tkun kbira jew żgħira aħna naħsbu il pereżempju l-kontrast bejn il-kidba u l-isfond fejn tkun il-kidba tat tikketta għandha tkun ċara ħafna u naħseb li l parlament diġà parteċipa f'din id-diskussjoni u jiena naħseb li kun tajjeb fil-fatt li aħna kun nistgħu nilqu kompromess illi huwa marbut ma' bosta aspetti tal-fatt li wieħed jista' jaqra biċ-ċar dak illi hemm miktub. U apparti minnek jina naħseb illi proposta hija pjuttost ċara wkoll illi l-Kummissjoni għandha tressa uh, regoli vinkolanti dwar dak illi jista' jinqara b'mod ċar. U uh, Jiena naħseb li dwar dawn il-millimetri din hija kwestjoni teknika ħafna u naħseb li bħala parlament aħna ma nistgħux niddeċidu dwarha. Irridu ninvolvu l-parteċipazzjoni tal-ispeċjalisti u dan ħajjiġri żgur u din raġuni naħseb li għanna aħna naċċettaw suġġeriment tal kunsill minħabba li għal-pakketti żgħar ħafna jista' jkun li aħna jkollna kitba iktar ċkikna u għall-iktar pakketti Zar naħseb li dawn għandhom ikunu eżentati minn dan l-obbligu minħabba li jista' jkun li kultant fil-każ ta' ċertu pakketti li takketta laqas biss toqgħod fuq il-pakkett. U jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-prodotti li huma ndrizzati trabi pereżempju, jiena naħseb li iva anke f'dan il-każ wieħed għandu ikollu dawn id-dettalji ċari fuq il-pakket u nasib xie tista' toħloq inna xie problema kbira. Kien hemm kollegu wkoll itkellmet fuq il-kontenut tan-natrium, importanti li fil-fatt ikollna speċifikazzjoni tal-ammont tan-natrium fil-prodott u jiena naħseb li fuq il-livell xjentifiku huwa tajjeb illi aħna ikonna l-ammont ta' natrium u sodium u melħ fil-prodott u uh, fil fat dan l-element jista' jkun ġej minn minn sorsi naturali u nafu li hemm fil-fatt sorsi oħrajn ta', ta sodium biex il-melħ biss u jiena naħseb illi dan ukoll għandu jrid ikun identifikat anke fuq it-tikketta tal-prodott. U apparti minn hekk aħna nafu wkoll illi dan huwa punt li ħajkun diskuss ukoll mill kunsil tal-Ministri issa dwar is-suq intern dak il-kollega Kramer jiena naħseb li dan huwa punt importanti u għal raġuni naħseb li fil-fatt irridu nieħdu distanza minn mill-fatt li aħna rridu permettu li l-istati membri li huma jkunu jistgħu jippermettu ċertu regolamenti speċifiċi skont il-każ, pereżempju fil-każ ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju jista' jkun hemm il-bżonn il għal ċertu stati membri jippermettu li jkun hemm ċertu eċċezzjonijiet. Issa dwar il-prodotti ta' bladazzju li tkellem dwarhom il-kollega da Rossina kont suġġerejt li għandu jkun possibbli skużawni, għandu jkun possibbli li dawk il-prodotti li jibbiħu bla dazju ikollna t-tiketta tkun bl inglisi na naħseb li dwar dan irridu nifutaw, naħseb il-maġġoranza għandha tiddeċidi, jiena naħseb li għandna fl-aeroport internazzjonali naħseb li wieħed jista' fil-fatt e, iżomm il-lingwa tal-pajjiż iżda jekk ikun hemm min jixtieq e, li nżidu wkoll tikketta bl-Ingliż naturalment jien m'għandix problema. B'dan. Issa dwar dawn is-sinemas kbar. Fil-fatt Aħna kellna emenda wkoll anke fil-proċedura tal-ewwel qari u issa ħnerġgħu nivvotaw dwarha din u naħseb illi dwar dak illi qal il-kollega Rossi għal darb'oħra naħseb illi pereżempju l-ammont ta' kolori li tkun trid tieħu mara adulta jina naħseb jekk jina fimtek sew inti e, qed protesta kontra l-fatt li qed ngħidu mara adulta jew Jina naħseb li fil-fatt differenza hija ċara bej raġel u mara u naħseb li fil-kasta mara adulta aħna rridu nejdu li per eżempju 2000 kalorija jkun hemm bżonn minħabba illi l-ammont ta' kaloriji li persuna jkollha bżonn jiddependi wkoll fuq l eda fuq l-età. Issa, kien hemm ukoll kollega li tkellmet fuq il-problemi illi huma marbuta ma' prodotti illi fihom hemm bosta ingredjenti ta' natura differenti. U nafu li din il-problema hija reali teżisti iżda nafu wkoll li b'mod speċjali anke f'dak li għandu x'jaqsam il-laħam wieħed jista' jiffoka fuq dan il-prodott pereżempju. Mbagħad is-surrossi qal xinejdu fuq dawn il-prodotti illi kienu diġa ippakjati minn prodotti friski, jena naħseb illi kienem xi prodotti li wieħed kun jista natukas jixxi xi salad mis-supermarket li jkun għadu kemm li jkun lest, ġifiri. Anke hemmhekk f'dak il-każ irid ikun hemm indikazzjoni ċara. Jiena naħseb li anka fil-kas ta' supermarkets u ċertu prodotti li ġejjin minn produttur partikolari jista' jkun illi hawnhekk hemm bosta interessi differenti minħabba li hemm ċertu produtturi li jgħidu li aħna ma nixtiequx illi dan ikun identifikat fuq il-prodott minħabba li aħna produċejna dan kollu għal bosta supermarkets differenti u jkun jista' jkun hemm riċetti differenti wkoll tal-prodotti u qed irraġuni aħna naħsbu illi jista' jkun li aħna nkunu qegħdin naħdbu kontrina stess jekk aħna nispeċifikaw iż-żejjed jekk pereżempju jkun hemm ċertu prodotti li jinbiħu minn ċertu supermarket u mhux minn ieħor minħabba illi huma qegħdin jibbieħu dawn il-prodotti bħala prodotti oriġinali u mbagħad in-nies ma jibqgħux jixtru prodott minħabba li dawn ma jibqgħux jixtru l-prodott oriġinali minħabba li jkun iktar u li mbagħad jixtru l-istess prodott iżda li kollu isem differenti u li twassal għal effett negattiv minħabba li l-produttur mbagħad jaqla inqas flus. Din tista' forsi daqsxejn stramba sta ekku fil-verità. U eh, nixtieq issa nitkellem fuq dak li inti proponejt Christian Glass fil-fatt. Pereżempju fil-każ tal-ġobon alternattiv, aħna ma nistawx illi nużaw il-kelma ġobon sabiex niddeskrivu prodott il mhuwiex ġobon. Per eżempju, anka eh, għal perżut eh, li mhuwiex perżut u mutazzjoni ta' prodott tal-perżut aħna nistgħux nsejħulu perżut. U nafu li ħan ippruvaw ħafna sabiex nsibu soluzzjoni dwar dan iżda ma sibx li ħatkun daqshekk eh, problema. Nasib dawk kienu l-punti kollha illi tress u minnħat l-kollegi nixtieq nisħaq fuq punt tal-aħħar. Jiena naħseb illi għanna nippruvaw sabiex aħna naslu għattini qari illi tkun proċedura illi fl-aħħar tikkonkludi dan is-suġġett. Aħna ma nasbux illi aħna fil-fatt naslu għal proċedura ta' eh, negozjati aħna rridu naraw illi dan din il-proċedura ta' negozjati tkun konklusa b'mod pożittiv. Jiena naħseb li nafu li din il-proċedura tista' tfalli u dak li għandu xieqsa mit tin qari jena eh, qed nipprova nagħmel minn dak kollu nista' sabiex nipprovaw nilqu ftejm ta' kompromess anke mal-Ministri tal- mal-Konsil ta' Ministru jekk ma rnex nix nilħu jem żgur il-konsumatur kollu jistanna xi għaxar snin oħra qabel ma jkollu protezzjoni biżejjed. Grazzi ħafna sa għandna kollega li xtiq jitkellem għal kumment fil-qosor iva dwar l-tikketjar tal- tikketjar u l-identifikazzjoni tal-oriġini tal-prodott. Jiena kont fil-laqa f'Hong Kong fejn kien hemm bosta pajjiżi fejn aħna ftehmna li jista' jkollok l-identifikazzjoni tal-prodott tal-prodott. Hemm għadu kemm waqgħa sinjal tal europe Ma insomma, anyway, um, jiena naħseb illi anke fil-każ ta' l-imbit dan li jkun fuq l-xkafif ta' supermarket jista' jkun imbit Franċiż inkella imbit tal-Arġentina ma l-ebda xkif dak li għandu x'jaqsam il-WTO u anka Mikael Doha falla jiena naħseb illi għandna jkollna dan l-etikettjar tal-pajjiż tal-oriġi ma nix ikonna eh, problemi kbar. Mela ħanifutaw dwar dan fit-19 ta' april, ħad ikun ġimgħa dieħla. Jekk ħanqbqgħu nek, hekk, żgur mhux ħantemmu il-punti tagħna fuq l-aġenda. Mela rapporter, Iva, jiena nixtieq ngħid li sur sterdi li forsi mhuwiex daqshekk diffiċli f'dawk li għandu x'aqsam prodotti illi mhumiex ipproċessjati, iżda l-ikbar problema illi nista' nara jiena hija fil-każ ta' prodotti li huma proċessati. Din hija storja kompletament differenti u jkun hemm min eh, li fil-fatt jixtiequ li pereżempju il-laħam li jkun l-ingredient prinċipali fil-prodott ikun identifikat bħala l-oriġini tiegħu tkun ċara iżda jkun hemm kien hemm min jixtieq illi l-ingredienti kollha jkun identifikati. Imsta aħna ħankomplu bid-diskussjoni ktar qudiem. Grazzi ħafna. Issa jkollna dan il-vot eh, fl-Ulju fil-plenarja. Inkomplu bil-punt li jmiss eh, fuq l-aġenda la ta' implementazzjoni dwar l-arfu li kien il ġappun wara l-inċident ta' Fukushima. Nixtieq li nisimgħu il rappreżentant tal-Kummissjoni dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna, President. Kif kulħadd jaf, il-President Barroso l-ġimgħa l-oħra meta kien fi Strasburg qal li aħna se nkomplu nalinjaw il-miżuri li konna ħadna il-Kummissjoni ħadet fil-25 ta' Marzu dawn il-miżuri se jiġu jaqblu mal-miżuri li ħadu l-autoritajiet tal-Ġappun wara l-inċident ta' Fukushima. Il-bira il-Kummissjoni adottat miżura ta' salvagwardja iġifiri, se nużaw il-livelli li qed jużaw l-autori Ġappuniżi għal l u u Cesium Iġifiri, l-indiċi li jem fil-ġappun se napplukawhom aħna u kol. Da ekka milna aħna meta aħna ħadna l-ewwel miżuri ġifiri eh, għal dawn il-prodotti li kienu jorġinaw mill-ġappun un mbagħad jaslu fl-Ewropa. Il-miżura l-ġdida se tbiddel xejn inkwantu għal il-fat li hemm bżonn il-ċertifikati għal prodotti mill-ġejji mill-Ġappun, l-awtoritiet tal-Ġappun jiridu jċertifikaw li dawn huma konformi mal-miżuri oriġinaw mill-żona mill-quta mir radjuazzjoni U em, anki se jkun hemm dak nejdu l-random testing meta jidħlu fl-istati membri l-prodotti flimkien ma' dawn il-miżuri ovvjament dawn huma eh, proporzjonati ma' riskju ridu kol nirrikonoxxu l-fatt li mill-bidunet il-Ġappun dejjem zammet il-Kummissjoni informata bl-affarijiet li kienu qegħdin jinbidlu anki ġifiri salvagwardji qatt autorizzaw prodotti li qatt ma kienu qed jinbijaw fis-suq Ġappuniż. Ġifieri ma dawk li ma kinux qed jiġu kusmat fil-Ġappun qatt ma tħallew jitilqu lejn Ewropa. Ġifieri hemm il-konsistenza bej il-kontrolli li jsiru qabel l esportazzjoni u l-testijiet li jsiru meta jaslu l-prodotti ġifiri ċertu livelli windiċi fuq il-żmien provizjonali u dawn il-livelli se jkun l-indiċi se jitkomplu fuq periodu itwal. u kol nenfasizzaw il-fatt li l-istati membri huma wkoll qegħdin jagħmlu l-kontrolli tal-importazzjoni li ġejja mill-Ġappun. U r-riżultati li għandna sissa joruna li il-livelli l-instabu jew kienu um, veru ftit um, livelli ta' radioattività. Il-President Barroso għalu kol li il-livelli skont ir-regola tal-Unjoni Ewropea 9 3-9-4 se tiġi riveduta u studjata fil-xur u fil-ġemat li ġejjin minn esperti fil-qasam fl-Unjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Um, ma tantx hemm eżempji, imma nistgħu naraw eżempju um, li fil-Kummissjoni n-nies qegħdin jgħixu qishom fuq pjaneta oħra mhumiex qed jgħixu r-realtà. Jiena verament bqajt imbelħa xi ftit ta' ġimgħat ilu meta rajt il-Kummissjoni Ewropea orawna regolament li kien ilu jeżisti għal 25 sena ilu għalina li dan għadu validu dan regolament Ejja nkunu ċari għawnek, għawnek mux qed nitkellmu biss fuq il-limit values, il-valuri li limitaw mħabba periklu għas-saħħa skont il-xjentisti. Aħna issa nafu fli xjentisti fl-Ewropa jaqblu. U anki il-rekomendazzjoni tal-EFSA għatma għalet kontroversi, kun xikun il-sujġet, edin naqblu. Imma, meta mbagħad ikonna xi suġġett iktar sensittiv fuq il-ammont ta' cesium jew iodine li ċertu prodotta li kellista jkollu fih. Imma, meta jkonna eżempju um, per eżempju, pal dawn pal il-green tea, per eżempju, it-te, um, jew inkella ir-ross fejn edin fuq eżempju bħal dawn? Jiena, verament imbelħa naħseb li id-diġi fil-kummissjoni hemm bżonn li tkun ftit iktar saqajja mal-art taf tkun qed tgħix realtà fl-Ewropa. Jaddu ftit tal-ġimgħat u f'daqqa waħda jgħidu l-xuxin dawn. Forsi ta' min ikonna miżuri u regolamenti li mumiex daqshekk eh, jorbtu jew daqsek stretti bħal dawk tal-Ġappun. Hawnhekk u l-President irid jara f'dan li għandna problema wkoll ta' komunikazzjoni. Imma hawnhekk jiena mhux soltu li l-Kummissjoni Nederalija hija stupida, imma hawnhekk għandna eżempju ta' stupidità. Għandna biċċa xogħol verament li mhijiex realistika. Jiddispjaċini li inti taqla fuq wiċċek u tirrispondi għall kummissarju Suppost il-Kummissarju jiena nixtieq nagħmlu din lill-Kummissarju nkun nixtieq kieku qed nagħmel din il-kritika. il-kummissarju bħala eh, persuna li tiddefendi l-konsumatur kella tinduna li għaw problema bil-komunikazzjoni. Hemm bżonn prinċipji iktar stretti, hemm ħafna xjentisti qas biss jafu b'dan il-prinċipju. Jiena wkoll l-nefsa kelli nispjega dan il-prinċipju. Ġifri, qabel terġa' tiġi tgħidilna affarijiet bħal dawn hekk jogħġobkom aħsiba mhux darba darbtej. Itkellem ma' DGs oħra li dejjem jitkellmu fuq il-prodotti tal ma jaħdmu magħna u anki mal-kostituenti tagħhom. U meta intom tkunu laqajtu dawn in-nies kollha smajtuhom, mbagħad itkellmu. Grazzi. Grazzi ħafna jiena kelli xi żewġ affarijiet x'inqajjem imma ma nafx u mhix realistiċi jew le meta nitkellmu fuq il- il-radioattività fil-Paċifiku u nafu ġifri li l-ħut dawn baħru jimxu fl-ilma minn banda għall-oħra imma mux biss ġifiri li namlu kontrolli fuq il-ħut li nqabad fil-libra territorjali tal-ġappun, imma xinejdu fuq il-ħut li jinqabad eh, per eżempju fil-Korea jew fil-ċina, meta nafu li hemm xi 1000 km bej il-Ġappun u s Seul. Veru li hemm il- ħafna fatturi oħra bħal il rieħ li jaffettwaw. Imma se jkollna x'ngħidu fuq is-sajt li l-ħut li nqabat minn ibra ħafna ħafna il-bot mid-żona fejn kien hemm il-kontaminazzjoni radioattiva. Din kienet il-mistoqsija li għandi għall-Kummissjoni Ewropea. Kansido. Ja, <clears throat> ja għandarom komissjonen. Jena, nixtieq li l-Kummissjoni terġa' tirrepeti r-regolament li qegħdin jikkwotaw għax il-Kunsill għadu ma adottax dik li naħseb li huma ikwotaw. Issa, ma nistawx nieħdu livelli u indiċi li huma magħna l-25 sena għax hawnhekk Qed nitkellmu fuq regolament li ilha ma ilu ma jintuża għal 25 sena. Iftakru li kien hemm ir-regolament ta' Ċernobil li kien jipprojbixxi l-importazzjoni minn pajjiżi terzi. Imma rridu nkunu nafu fuq xtax qed nitkellmu fuq. Eh, kif smajna l-komunikazzjoni ma ħadmitx hawnhekk hemm livelli ta' threshold li eh, issa eh, ilhom 25 sena magħna anki x'qalet l-EAA il-politika dwar iċ-ċomp. Eh, naħseb kien ikonna livelli olijin ukoll fuq iċ-ċomp. Imma bid-dinnijom għax kellna informazzjoni xjentifika li kienet iktar ta' stoffa. jekk ikollok ftit nies li jkunu mill-quta ħafna Wet jista iqabbel dan, jagħmel paragun ma' ħafna nies li jkollhom doza baxxa. Jiġifieri jiddependi ħafna kif na nistudjaw ir-riskju kif aħna nagħmlu ir riskju npoġġuhom flimkien u nodduhom xi kultant anki jekk ikollok ftit eh, teżaġera ftit il-sistema tal-eliminazzjoni li tkun diġa fraġli, jista' jkollok problema kbira. Imma tajjeb li l-Kummissjoni irreagixxiet mal-ewwel għal dak li ġara fil-Ġapun. Imma issa aħna naħsbu li jrid ikun hemm aġġornament eh, tar-regolament. Jiena ukoll ma nafx imma il-miżuri fuq is-sizjum se jibqgħu magħna sa 30 ta' Ġunju. Ġifieri soluzzjoni permanenti għandkom ħsieb x'tista' tkun? Il-Kommissjon żon bissin anzub. Iva, naħseb li aħna s-soltu nħdu għossi sa naqoddu naqbdu daċxem mal kommissjoni però naħseb li f'dan il każ aħna nafu li kien hemm dan il każ fil-ġappun mill-lejl għannar u aħna nafu li issa situazzjoni sviluppat fis situazzjoni parma eh, kienet wara Chernobyl u nafu li situazzjoni għedha tkun dejjem iktar serja u nafu li issa il-valuri fil-fatt kienu ttieħdu iżda illi fil-fatt il-fatt li kummissjoni ħarġet dan ir-rapport mill kesċu naħseb illi kien importanti minħabba li kieku maħna ma kien ikonna l-ebda regolament. Issa l-fatt li f'dan l-aħħar 20 sena li aħna qasbis qatt ma tkellimna dwar dan jiena naħseb illi forsi nistgħu nakkużaw il-Kummissjoni għalhekk iżda naħseb illi fil-fatt is-sitwazzjoni il-seta tkun differenti ħafna fil-fat. Jina naħseb li dak mar aħna għandna nafu l-xurxin. Aħna ħbib tal-Partit tal-Ħodor fil-fatt. U nafu li intom ma kontux kontenti bis-sitwazzjonijiet. Jena naħseb però li ma nix noqogħdu lura billi naħdmu b'mod intensiv dwar dan. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni fil-fatt Dagmar, jina għal darbohra nitkellem nerġa fissmi illu. Grazzi. <clears throat> Volevo sottolineare un po' anch'io il, questa necessità. Jena staqt nisħaq dwar din il-ħtijġa illi n-intervjenu u n-applikaw it-talimiet li già ħadna minn Chernobyl mod partikolari irridu naraw ħtieġa ta' qafas sħiħ tal-dozi li qed jaslu għand il-ċittadini u kol ir-riski marbuta mal-livelli ta' radjazzjoni fl-ikel. Ġifiri, rridu nqisu b'mod partikolari l-kontaminazzjoni li jista' jkun hemm fl-ikel proċessat b'mod partikolari il-problema tal- kif il-ħut u l-laħam jitpoġġa fil-containers u dan jista' iwassal għal firxa ta' materjal radioattiv u għalhekk dan irridu isuħ b'mod komplessiv, ġifir qegħdin naraw il-kontaminazzjoni tal-proċessi tal-kontaminazzjoni kollha kemm fil-organizmi eh, tal-bniedem mod partikolari u għalhekk il-livelli interni illi jistaw jiġu kawzati minħabba illi dawn eh, din ir-radioattività tinqabad fihom. Dinja problema illi nistaw nindirizzaw bażi tal-esperjenza li għandna ta' Ċernobil, iżda irridu hawnhekk inqisu wkoll illi wis probabbli aħna qegħdin qudiem differenza fl-elementi ta' radioattività, ġifiri il-prodotti ta' infissjoni li jistaw ikunu differenti minn dawk ta' Ċernobil. U għalek jina nishtiq nistaqsi l-Komissjoni x'tip ta' adattamenti hija għandha f'moħħa li tagħmel fir-rigward tal-differenza bejn l-inċidenti ta' Fukushima u l-dawk ta' Chernobyl u x'beħsiba tagħmel mod speċifiku dwar eh, l-ikel li jiġi proċessat l-iktar l-ikel fil-containers. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Kenna nerġa' bżomm nantu l-Kummissjoni għax il ma kienu dawk. Grazzi ħafna, President. inaħat nota tal-kritika tas-Sinjura Ħodbejħ. Xtaqt biss niċċara il-fatti eh, tal-puttu. Hawnhekk i referet għal-lefsa, mux qed nitkell, jina ma referejċ għal-lefsa, huma l-esperti. Huma l-esperti ta' l juro Atom. Issa fuq il-ħut li ikun inqabbat ħafna l-bot mill-Ġappun, aħna diġa diskuttejna eh, dan il-punt l-istati membri edin jiġu mitluba li jamlu monitoraċ, jikkontrollaw u kol f'żoni ekkim seħata pajzi terza, terzi, meta ovvjament dan il-ħut jitħol fl-Unjoni għalissa manna lebda riżultati ta' kontinuazzjoni imma aħna għamilna eh, bdejna l-allert u għedna l-istati membri biex joqodu ftit attenti. Il-miżura li ħadna il-ġimma l-oħra u li ġiet adottata il-biraħ dwar is-sajt tkopri wkoll is-sajt li sif il-kosta ta' zoni em, li koperta mill-regolament. Iġifiri, il-ħut li jinqabat mill-autoritajiet tal-ġappun qabel eh, jinqabat u qabel jindbat tal-esportazzjoni. Qabel jiġi esportat. Issa, il-Komissjoni x'tagħmel bil-indiċi li nsibu fir-regolamenti tlieta disa ħamsa erba naf jiena tilkom li din huwa regolament issa li ilu magħna, imma imma l-esperti skont it-trattat tal juratem qed jerġgħu jiġu mitluba biex jistudjaw dawn l-indiċi dawn il-livelli fil-ġemat li ġejjin. Għalissa jiena bil-forsi kolli naħdem b'dak li għandi iġifiri regolament li jettilkom jew inkella il-livelli l-indiċi li qed jiġu użati fil-Ġappun. Fuq il-likel i-proċessat u il-likel fil-bottijiet għedin nejdu li għal-prodotti li jirġinaw mill-ġappun irdu jisiru dawn il-kontrolli. Mux miz bil-ġappun imma mill-reġjun tal-Paċifiku. Jekk ġifiri għandek ħut li jinqabat f'dawn iż-żoni umbat jiġi trattajit jitpoġġa fil-bottijiet dan ukoll għandu jiġi kontrollat Iva, jiena l-mistoqsija tiegħi u ta' dakmar huwa li maħnix kuntenti li intom tużaw l-esperti tal-jureta biss, hemm bżonn li forsi tieħdu l-pariri ta' tobba l-onkoloġist li jkunu speċjalisti tal-kanser. Ġifiri, x'rwol taraw għall-lefsa u esperti li fis-soltu ma nsaqsux il-pariri tagħhom m'għandhomx xaqsu xejn mal-industrija nukleari. Kummissjoni. was just talking to my colleague from DG Energy. Il-kollega minn DG eh, Energy huwa espert u kontet niċċekkja l-affarijiet miegħu. L-espert taħdejja, anzi l-esperti li li qegħdin nikkonsultaw magħhom eh, eh, mhumiex biss nis tekniċi jew inġiniera, hemm esperti li jirrappreżentaw ehm, firxa wisa ta' expertise. Imma għalissa aħna pala DG Sanko għalissa nix f'moħna li nbidlu xi affarijiet dagmar. Nomar klaħt zu sagen, EFSA, ich weiß natürlich. Safix boħra bieċa jina ma nafx eżattament dwar l-EFSA iżda nafu illi aħna eh, ħarista b'mod negattiv ukoll li Eh, l-industrija minħabba li l-qasam tal-enerġija huwa qasam ta' kompletament separat u allura jina fil-fatt għed li xjentisti ħafna drabi mhux dejjem huma ikunu jistgħu jisu per eżempju prinċipju ta' prevenzjoni natu kas, jew kellha jisu ċertu valuri oħrajn, jiena naħseb illi anke f'dak li għandu xaqsam il-qasam tal-enerġija aħna rridu niżguraw dak illi l-esperti tagħna tal-livello li minnaħa tal-Euratom jidurna illi dawn huma ehm, valuri tal-limiti. Jiena naħseb illi dawn il-valuri il valuri tal-limitu għandhom ikunu wkoll valuri tal-limitu fir-reġuni l-oħrajn madwar id-dinja, speċjalment fil ġappuni jena naħseb li din l-aħbar għandha toħroġ b'dan il-mod minħabba li jena smajt fil-fatt li kien hemm ħafna sorpriża min-naħa tal-Kummissjoni li aħna fil-fatt eh, ma naħsbux li dan ir-regolament antik li eh, imur lura żmien Ċernobil aħna ma li huwa regolament tajjeb u naħseb illi il-fatt li aħna nixtiequ li dan jissaħħaħ bħala regolament li ma kienx disponibbli allura jiena naħseb illi aħna zgur li maħniex ħa ħajkonna xi ħaġa iktar eh, inqas trattanzi minn dak illi għandu jkun. Ningrazzjak. Faċċu L-Onorevoli Prodi xtaqt ċara xi ħaġa għaliex meta jiena kont għadni żagħżugħ ħafna snin ilu jiena għal ħafna deċenji kont rodju protezzjonista u kont ukoll insegwi il-protezzjoni nukleari. Jiena nixtieq ngħid illi juretim tieħu ħsieb l-applikazzjoni ta' xi regoli illi huma regoli indipendenti mill-industrija u qed nirreferi għal Kummissjoni Internazzjonali tal-Protezzjoni Radjoloġika. Din hija xi ħaġa indipendentissima u kella rwol kbir ħafna biex hija tiċċara il-kunċetti tal-kejl u tal-kriterji illi għandhom jiġu applikati, ġifiri, il-kunċett ta' ħsara illi jistaw ikunu konsekwenzi li jista' jkun hemm fuq il-ġilda il minħabba il-radioattività imma jista' jkun hemm ukoll danni probabilità ta' danni. Fil-waqt li fl-ewwel tip ta' dannu għandna dannu illi jirreferi għall-organizmu għal-ġisem ta' min kien ġi espost, il-gravità hija waħda proporzjonali għal-raġġi. Fil-fenomeni l-oħra hija hemm probabilità li sta jkun hemm avveniment illi huwa proporzjonali għad doza li wieħed ikun irċiva u għalhekk hawnhekk irdu nagħmlu raġunament ieħor. Għaliex dawn huma danni li huma marbuta direttament ma l-istruttura tal-aċidi nukleari u għalhekk jista' jkun eh, hemm effetti eh, fuq il-ġenetika jew effetti ta' tumur. U għalhekk jiena nixtieq nisħaq kif dawn eh, l-osservazzjonijiet isiru skont xi ħaġa xjentifika u skont abilità illi wieħed jagħmel analiżi oġġettiva. Mbagħad ovvjament ċertu tip ta' disciplina li tiġi adottata għal popolazzjoni kollha kemmi. U dawn ġew mitluba minn Juretim fil rigward tal-Komunità Ewropea. Il-Kummissjoni għall-aħħar kumenti tagħha. Again, take, I take note of uh, what was... Jina ħat nota da dak l-intqal jina ser nibat il messaċ tiegħi ovvjament. Jina minix espert atomiku ma ser nibat dan il messaċ tagħkom. Jina eh, konxu ta' dak l-intqal mis-Sinjor Rod Berent huwa differenti li nikkomunikaw dwar din il-kwistjoni meta ħna noħorġu b'livelli li huma differenti minn dawk li għandna sa preżenti. Iżda għal dan il-waqt jiena senħalli kollox fidej l-esperti ġewwa l-juretim aħna qed nagħmlu fuq bażi regolari kull ġimgħa kważi dwar il verifik li qed isiru mill-Istati Membri aħna f'kuntatti permanenti mal-awtoritajiet Ġappuniżi u bħalissa qed nindirizzaw l-kwistjoni eh, tal-sajt tal-ħut fil-Paċifiku u l-istati membri qed jagħmlu aktar fi aktar testijiet u nista' niżgurakom illi meta jkollna evidenza li tkien evidenza li l-miżuri tagħna mhux qed jaħdmu jew mhumiex biżejjed aħna ovvjament ser nimbidlu ser nemendaw il-verżjoni attwali li għandna. Grazzi tassew. Il-proċedura ser jiddeċidu għal-koordinaturi l-lum wara nofsinhar. U għalek, għalaqna din il-parti tal-lum u narawkom il-lum wara nofsinhar. Grazzi.